l-organizzazzjonijiet spanjoli talbu l-president eh, ineħħu l-immunità l-persuni onorevoli Puigdemont u oħrajn. Dinja talba li ġiet mitluba lill kumitat ġuri tal-Parlament bħala kumitat eh, kompetenti. Naddu għall-ewwel punt fil agenda fuq l-aġenda. E, Mistoqsija orali tal-Kummissjoni fuq l-istituzzjonijiet u korpi fl-Unjoni um, Ekonomika u Monetarja, l-prevenzjoni tal-konflitti ta' interess wara l-impik fis servizz pubbliku. L-informazzjonijiet huma dawn biex titkellmu uh, fil- fl-awla u biex tamlu blue card tistaw tużaw sistema tradizjonali u anki elettronikament. L-istruzzjonijiet e- edin anki fil-tħul. Nati il-mikrofonu l-President tal-Kumitat Ekonomiku Tinali biex titkellem bħala bħala rapporter. Is-sur Adam Farkas ħabbar li huwa se jirriżenja mill-Awtorità eh, Ekonomika u Monetarja mill tibda mill-ewwel ta' Janar biex mill-ewwel ta' Frar jibda isir CEO ta' Afne illi hija kumpanija ta' lobbying illi skont il-website website hija il-vuċi il tal- tal- eh, tal-bejja, bejja. Dana huwa importanti għaliex huma jissetjaw l-istandards tar-regolamenti finanzjari. L-IBA bekk issir istituzzjoni fondamentali li tirregola u tagħmel supervizjoni ta' settur finanzjarju. U naturalment bekk issir anki target kostanti għall-industrija. Għafne għanda anki ħafna interazzjonijiet ma' l-IBA. E skont ir-regoli tal-istaff, il-Bord ta' Supervisors ħadet deċiżjoni biex timponi eh, limitazzjonijiet fuq il-eżekutiv kemm waqt li jkunu fuq li bija janki wara. Imma dawn il-limitazzjonijiet ma jidrux il-li huma realistiċi. Sakemm isur Farkas ma jkunx sempliċement konsulent, imma ma nistax nimmaġina illi eh, ikunem argument wieħed tal-afka illi eh, ma jirregwardax li bijaj. U mhuwiex ċara li hija barra minn hekk min se jagħmel monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-limitazzjonijiet, speċjalment dik illi tajt illi ma jistax jieħu eh, jimpenja ruħu fil-lobbying jew kollu kontatti mal-istaff tal-IBA għal 12 xar, kif aħna se ninfurzaw dan? Għal dawn ir-raġunijiet aħna nitolbu illi si revizjoni ta' deċizjoni minnaħa tal-Bord ta' Supervisors tal-IBA. Dan mhuwiex l-ewwel każ u laqas se jkun l-aħħar wieħed għal eh, post ta' twara l-impjeg fis servizz pubbliku. Imma għanna nizguraw illi din se tkun l-aħħar skandlu. Il-revolving doors e, fejn il-persuni jaddu minn servizz pubbliku għal biex jidħlu fil-servizz privat minn regolaturi għal regolati dawna mhux biss qed jimmina l-kredibilità tal-individwu tal stess, imma anki il-kredibilità tal-istituzzjonijiet kollha u b'mod ġenerali il-fiduċa anki illi ċ-ċittadini għandhom fil-korpi pubbliċi u il-fiduċa eh, tal-ċittadini fil-istituzzjonijiet hija sensla eh, tal-Unjoni tal, Ewropea kollha. <clears throat> aħna rridu nibqaw nkunu vigilanti biex nizguraw u nigarantixxu li mhux qed jiġu influenzati dawn il-postijiet mill-interessi privati. Għal daqstant nitolbu l-Kommissjoni namlu jamlu verifika tal-prassi attuali biex din ir-reviżjoni tiġi estiża anki għal konflitti ta' interess u anki biex tinkludi għafas legali armonizzati li għandu inkludi l-estensjoni, anki l-possibilità li wieħed jiblokka eh, il-bidla eh, il, il, il, fil-post u u anki li jkun hemm cooling period. Fl-aħħar nitolbu l-Kummissjoni anki biex tevalwa jekk wiex xera illi l-aġenziji jiddeċidu għal-jom stess fuq l-infurzar tal-liġijiet tal-prevenzjoni tal-konflitt ta' interessi u kif nistaw niżguraw applikazzjoni armonizzata. Jiena kont kontenta nara li il-membri fil-Komitat Ekon eh, kien unanimi, eh, ma kien hemm laqas astenzjoni waħda. U, u nittama illi fil-plenarja wkoll il-kollegi jikonfermaw din l adezjoni Grazie ħafna. Eh, eh, Il-Komissarju Narċiċ. President membri onorevoli, mill-bidu nishtiq najt illi jina naqbel perfettament ma'kom il-konsiderazzjoni tal-standards etiċi importanti fis servizz eh, legali, fis servizz pubbliku, dan huma eh, importanti dawn jipermettu li demokrazija timxi l-qoddim. L-operazzjoni tal etika titlob illi l-uffiċjali pubbliċi u l-aġenziji jkunu indipendenti, imparzjali u responsabli għal poplu. Jina nifem illi il-fat illi mfarkax għadda mill-autorità bankarja għas settur privat ġenera xi tħassib u għal din ir-raġuni jintkom qed titkellmu fuq mistoqsijiet lejn il-Kummissjoni fuq il-policy u fuq il-qafas legali entkom tkellimtu anki fuq l-armonizzazzjoni orizzontali tal-qafas legali etiku fil-istituzzjonijiet kollha. Il-regolament tal-Istat u ir regoli adottati mill-Kummissjoni japplikaw lill-Aġenziji kollha sakemm l-Aġenziji m'għandhomx regoli ta' implementazzjoni tagħhom. Fl-istess ħin, kull aġenzija għandha l-indipendenza tagħha peress illi huma entitajiet legali separati u dan jfisser l-aġenziji huma responsabbli indipendentement tal-implementazzjoni tar-regoli tal-konformità u anki tal-adozzjoni tal-deċiżjonijiet individwali fuq l-istaff. U dan jirrigwarda anki sur farkax. Id-deċiżjoni fuq is-sur farkax ittieħdet mill-Bord tas supervisuri tal-EBA illi hija il-korp ta' teħita deċiżjoni biex jiddeċidu jinfurzaw il-limitazzjonijiet anki il-membri tal-bord huma il-kapijiet tal-autoritajiet pubbliċi illi huma kompetenti għas supervizjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu f'kull stat membru. Il-Kummissjoni tista' tajt illi fil-laqat tal-bord uh, u dan il-mod ta' governanza hija l-għażla tal-leġislatura. L-IBA bħal istruzzjonijiet kollha hija vinkolata bil-regolament tal-istaff u dana jinkludi afas etiku ġenerali. L-aħħar regolament ta' riforma tal-2013 saħħa dan il-qafas fil-limitazzjonijiet post-employment, speċifikament Dawni ir-regolamenti jitolbu illi il-konflitti ta' interess potenzjali jiġu evalwati wara eh, periodu dawn il-dispozizjoniet jitkelmu fuq il-kwestjoni tal-lobbying u anki wara eh, li wieħed ikun tela għall-istituzzjoni. Fuq l-attivitajiet post-employment, l-evalwazzjoni sir kas b'kas il-limitazzjonijiet u l-projbizzjonijiet għandhom ikunu raġunati u għandhom ikunu proporzjonali. Għal kull kas għandu jkun hemm bilanċ xiera bejn il-bżonn li jiżguraw l-integrità tal-istituzzjoni u minnaħa l-oħra il-bżonn illi jirrispettaw id-dritt tal-persuna illi ikollu okkupazzjoni Eh, il jażelu kif hemm miktub fil-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fuq dawn il-kwistjonijiet il-Kummissjoni għandha regoli ta' applikazzjoni illi huma hemm biex biex jirrispettaw anki rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal qorti tal-Awdituri. Dan huwa il-każ meta ġi adottat il-regolament reċenti tal-2018. Nishtiq najt ukoll li trasparenzi hija ħaġa importanti mill-2014. Il-regolament tal-istaff eh, jgħid li kull istituzzjoni għandha tippubblika kull sena informazzjoni fuq l-implementazzjoni għal managers eh, ex-managers għal sena sħiħa fuq l-istituzzjonijiet illi fuqhom kienu responsabbli fl-aħħar tliet snin. Il-Kummissjoni għadha kif ippubblikat il-ħames rapport u din hija parti tal-isforzi tal-Kummissjoni biex ikollha aktar trasparenza illi tinkludi anki l-pubblikazzjoni tal-laqat tal- eh, tal-kummissari u tal-istaff. F'dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni kooperat mal-Ombudsman fil-istħarriċ tagħha fil-fenomenu ta' revolving doors. Għal it-tieni istħarriċ fi frar ta' sena l-oħra u l-Ombudsman ikkonfermat li għanda il-Kummissjoni għanda standard zoljien u inkoraġġiet e, il-Kummissjoni biex tkompli e, fl-istess sens. F'Lulju l orti tal-Awditorji ħarġet rapport fuq il-qafas etiku tal-Parlament, Kunsillu Kummissjoni. U l-audit ikkonferma li l-istituzzjonijiet kellhom sa xirqa etiċi u l-Kummissjoni kienet eh, fuq qudiem. Il-kolleġġ il-ġdid għandu momentum ġdid biex ikollu dawn l-sfidi b'determinazzjoni ġdida. U il-Viċi President Jurova eh, ġit mitluba mill-Parlament biex taħdem mal konsillu mal-Parlament biex ikun hemm korp indipendenti tal-etika komuni għall-istituzzjonijiet kollha. U dan il-proċess huwa ewlini biex dan ikun ta' suċċess. Grazzi, Kummissarju. Fisem l-IPP Ewropew l-Onorevoli ferbera żewġ minuti. Kommissarju, kollegi, aħna meta nitkellmu fuq dan il-konflitti ta' interess, qed nitkellmu fuq persuna unek illi minn korp ta' supervizjoni fis settur privat. U dan għajmina l-fiduċa ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet. Naturalment, wieħed ma jistax jipprojbixxi illi il-persuni jagħmlu ċerti xogħlijiet kif diġà ntqal għandu jkun hemm eh, perjodu periodu ta' cooling off u jekk iridu dar ikollna dibattiti xierqa għax inkella se nidħlu f'diffikultajiet legali. Ah, L-Unjoni Ewropea ma tistax tajt illi dini aġenzija għandha regoli tagħha. Għandu jkollna qafas standardizzat. Ija, ħasra li l-Kunsil mhuwiex preżenti hawnhekk għax hekk aħna għandna bżonn ta' qafas legali standard għandna bżonn anki l kunsill u hija ħasra illi il-Presidenza mhijiex biex tiddibattitu fuq din il-kwistjoni u aspetti ieħor huwa ukoll illi il-korp ta' supervizjoni tal-IBA mandux lok għal manuvra ma jistawx u ma stess jgħidu jekk u ix permissibli u le għaliex huma għandhom ċerti kriteri li diġa huma eh, fissati. Kollegi, jina naħseb illi għanna bżon noqdu attenti għawnek eh, urdu nħarsu lejn is-sitwazzjoni tagħna wkoll bħala istituzzjoni bħala parlament. Aħna wkoll aħna għanna kellim għanna membru tal-partit aħdar umbat u mar fi settur privat minnajr ma għadda minn periodu ta' cooling off. Aħna nitkelmu, irridu nitkelmu biċċar, aħna fi rizoluzzjoni, Iva, fuq il-konflitt ta' interess għanna raġun, però irrit japplika anki l-istaff tagħna wkoll. Grazzi, issa fisem l-SD il-onorevoli Tang għal żewġ minuti. Grazzi, President, u eh, illum jina nħosni gburi eh, illi jina membru tal-Parlament, imma l-gordan ta' trattati eh, qed ħares qed spalleħ. Il-Kommissjoni hija il-Gwardjan il gwardjan dawn huma regoli illi jagħmlu iwaqfuna milli nieħdu deċiżjonijiet illi jmorru kontra l-interess tagħna. Però mingħajr ma l-applikazzjoni tar-regoli il e, e dawn ir-regoli jkunu jibqgħu fuq il-karta u importanti illi l-Parlament ifakkar il-Kummissjoni l-Pubbliku illi aħna irridu e, illi jiġu rinforzati b'din ir-riżoluzzjoni nkunu qed nibatu sinjal ċar u nitolbu illi il-mossa ta' surfarkas tiġi blokkata u jekk ma tiġix, ek ma seħx di aħna lesti namlu proibizjoni mill-parlament. Pero għawnek għanna storja bejn Libijaj u lafme u rridu inkomplu nitkelmu fuq il- konflitti ta' interessi potenziali u din, l istoria tibda fi 15 oħra. E, u kummissarju, aħna s-sen monitoraw anki lilek u l-agendi oħrajn biex niverifikaw e, jekk inti e, inti se tappoġġa li sur Farkas. Ah, din hija pożizzjoni li ħadna flimkien u nixtieq nitkellem fuq ħaġa waħda. Hawnhekk eh, ħadd uh, se joħroġ mu se jagħmel figura tajba b'din l-istorja. Eh, ma nistawx assolutament nippermettu li regoli jiġu eh, dubitati. Issa fisem rinju l-onorevoli Garicano għal 3 minuti. Grazzi, Vici President. Nsellem il-Kummissarju. Fil-krizi finanzjarja aħna tallimna illi meta jkun hemm eh, situazzjoni ta' rib bejn is-settur bankarju u l-istituzzjonijiet eh, se jkollhom effett fuq ir-regoli, regoli li huma importanti għal ċittadini għaliex għaliex jekk dawk li huma qegħdin jifissaw regoli mhumiex qed jifissaw ir-regoli għal ċittadini imma għas-sistema għax huma jixtiequ jerġgħu moru lura fil-sistema finanzjari, ir-riżultat se jkun ir-regoli ma jaħdmux u fl-aħħar mill-aħħar huma tħallsu ċittadini. L-investituri huma interessati ħafna f'din is-sitwazzjoni. Dan huwa każ importanti u l-Parlament qed jibgħat messaġġ importanti. Jiena nifraħ mal-kollegi mal-erba' partiti il-President tal- il-Sinjora Tinalli, il-Sur Feber, il-Sur Gigold, l-erba eh, eh, partiti, l-erba gruppi li ġew flimkien biex naddu din ir-riżoluzzjoni aħna qegħdin naħdmu flimkien biex nibnu unżommu din il-differenza, din il-frontiera bejn il-regolati u regolamentaturi. Pratikament, eh, inkunu nkunu qed nirridikolizzaw dawn il-regolament dawn il-regolament tal-personal. U għalek il-parlament ha azzjoni deċiżiva, dina miex kwestjoni li se noħduha eh, noħduha bis-serjetà u aħna fil-futur irridu nizguraw illi regolamenti tal-personel jiġu mantenuti u rikonosciuti u dawn is-separazzjoni bejn iż-żewġ naħat hija ħaġa importanti ħafna wa beneficju tal-ekonomiji tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fisem il-ħodor issa l-onorevoli Gigold għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. Il-kas ta' Farkas għajem kommozjoni għax hemm konflitt ta' interessi importanti hawnhekk meta t-tini Il-numru 2 tal-autorità banka, tal bankarja jieħu din id-deċiżjoni biex imesċi din il-lobby tal-bankarju din se immina il-fiduċa ta' ċittadini f'demokrazija eh, Ewropea. U naħseb iktar li lemma jkunu l-istituzzjonijiet mid-demokrazija, iktar għandhom ikunu għolin il-standards u għalek iridu nkunu trasparenti illi il-lobbyisti ma jkollhomx aċċess ta' dokumenti ma meta niġu fuq il-revolving doors bejn eh, il-pożizzjonijiet pubbliċi u dawk privati ir-regoli mhumiex daqshekk rigorużi u rridu aħna nsaħħuhom. Ir-regoli attwali huma ċajta u anki limitazzjonijiet fuq sur farkax. Huwa importanti li l-Kummissjoni japplikaw rigorozament il-regolament tal-personal. U jiena naħseb li l-Kummissjoni ma kienieċ rigoruża biżejjed fl-applikazzjoni tal-regoli fil-kas ta' uh, ta' sur farkax. U veru li dawn huwa problemi illi eh, jeżistu anke fil-parlament, fl-assistenti tal-parlament membri u anki riguarda eh, il-membri u n-nis li kollom eh, eh, salarju ieħor mingħajr limitazzjonijiet. Allura jiena naħseb li rridu nadottaw regoli għalina nfusna. Għaliex fi rapportana aħna nitkellmu fuq l-importanza tal-accountability u l-integrità tas-civil servants Ewropej. Pero ma kienx hemm eh, ma ġietx aċċettat, ma ġewx aċċettati il eh, rakkomandazzjoni il tiegħi, il-proposti tiegħi fuq ir-revolving doors. Aħna aħna nixtiequ li l-bord ta' supervizori jirġaw jirrevedu d-deċiżjoni tagħhom. Iridu naraw Eh, serjament kemm il-lobby tal-banek jihdu bis-serjetà l-integrità tagħhom. l istituzzjoni tagħhom iva għandhom kollha iħarsu lejn l-istandards tagħhom fuq din il-kwistjoni. Il-fisem il-grupp ID issa Johan Cooks Cooks għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi, intqal ħafna diġa' u għalhekk ma rridx noqgħod nirrepeti ħafna minn dawn il-punti naħseb il-fatti huma ċari l-analiżi tas-sitwazzjoni hija waħda ċara wkoll u l-affarijiet huwa ċar li jridu jinbidlu. Ma naħsibx li huwa aċċettabbli li l-entità affettwata eh, u rilevanti tagħmel ir-regoli tagħha stess naħseb l-istituzzjonijiet, il-Kunsill, il-Parlament u anke l-Kummissjoni jridu jingħaqdu flimkien u irridu niżguraw li din il-problema ma terġax eh, tirrepeti ruħa, irridu nkunu onesti, hemm ħafna regoli u dawn jistaw jiswew ħafna flus, il-sur Ferber qal li hemm bżonn ta' ħafna ħin u ħafna enerġija. Però jekk ma tagħmilx segwitu adattat ta' dan u eżerċizzju ta' monitoraġġ u ma tagħmilx eh, sforz mhux ssib soluzzjoni għall problema. Naħseb illi irridu noqogħdu attenti dwar jekk dawn l-affarijiet jiġrux fil-Parlament jew inkella anke f'istituzzjonijiet oħrajn, aħna rridu nibqgħu attenti għal dak li qed jiġri u nżommu responsabilità personali għal dawn l-iżviluppi. Grazzi fissem il-Gwe NGL l-Onorevoli Guzmaw. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna nappoġġaw ir-reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. u anka l-pożizzjoni li qiegħda tittieħed. Sfortunatament il-Kummissjoni ma waslitx għal soluzzjoni. Naħseb bħalma kien il-każ għal numru ta' kummissjonijiet fl-2008 eżempju, il-President tal-Kummissjoni qal illi kien importanti li nerġgħu nagħmlu bilanċ eh, inħarsu lejn il-bilanċ tal-Kummissjoni fuq entitajiet finanzjarji. Eh, dak iż-żmien kien is-Sur Barroso u mbagħad meta spiċċa mill-kariga tiegħu mar jaħdem ma' Goldman Sachs, ġifieri nafu x'ġara. Dan kien il-każ għal numru ta' istituzzjonijiet Ewropej eh, u iktar imorru għall-ar kull darba illi nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet ta' istituzzjonijiet finanzjarji u dan huwa wkoll il-verità għal numru ta' entitajiet regolatorji. Il um, deċiżjoni tal-EBA fil-każ ta' s sur Farkas bħalma diġà intqal u mhumiex eh, tajbin hija sfortuna li dan jgħat jisir, eh, m'għandux eh, anka eh, jagħmel kuntatt ma' min qiegħed f'dawn l-awtoritajiet sakemm ikun għaddej dan il-proċess. Anka fid-dawl li mandux jaddi l-lista tal-kontatti tiegħu lill kollegi biex ikollhom dawn l-istess kontatti. Palma nafu li BA hija entità ta' regolament eh, ċentrali u din l-informazzjoni ħat intuża b'dan il montu u s-salarju tiegħu hija bħal premju għall informazzjoni li jista' jagħti lil din l-entità. Nafu li l-prinċipju ta' indipendenza huwa importanti għall-aħħar u huwa wkoll is-sinsla tal-istituzzjonijiet demokratiċi. Għalhekk aħna ma nistgħux Eh, ma neħdux azzjoni u ma nirreġixxux fejn għandha x'taqsam l-EBA jista' jkun illi din tinħataf mill-interessi finanzjari ta' istituzzjonijiet finanzjari oħrajn. Dak li qegħdin naraw hawnhekk deċiżjoni illi saret mill-President tal-IBA illi sa jkollha eh, rabta ma' Santander. Għalhekk irridu nsegwu dan il-proċess l istorja isa moħħa tispiċċa u għalhekk irridu naġixxu dak li qegħdin niddiskutu llum huwa il-dritt illi inti tmur minn entità regolatorja għal lobby. aħna nixtiequ naraw illi illi dan il proċess din it-tranzizzjoni kif taħdem. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Limes, l-Onorevoli Fernandez, Kommissjoni, Il-kriżi finanzjara reċenti u rrit illi hemm ċerta zoni ambigwi fejn bejn is-setturi finanzjari, regolatori, l-awtoritajiet regolatori, l-operaturi u dan kemm il-darba ehm, rajna skambju ta' dibattitu fuq dan u koll fejn kien hemm anka element ta' influenza fil-deċiżjoni, deċiżjonijiet anzi l-awtoritajiet pubbliċi mhumiex indipendenti kemm suppost minn ċerta gruppi ta' interessi. Din hija perċezzjoni li tnaqqas ukoll il-fiduċja fis-sistema demokratika Ewropea. Hija perċezzjoni illi timmina l-fiduċja fl-Ewropa u anke fil-proġett Ewropew. Għalhekk huwa importanti għall aħħar li f'dan il-każ il-Kummissjoni u anka anzi mhux il-Kummissjoni, però il-Kumitat Ikon ivvota b'mod unanimu fuq din is ta' rekomendazzjonijiet eh, biex din il-problema ta' revolving doors ma nerġaw xnarawa, di miex xi ħaġa tajba dawn il-kollegi li mill-awtoritajiet ta' supervizjoni li huma dawk li jieħdu deċiżjonijiet jekk il-kollegi jistawx jingħataw eh, kariga jew le. Hemmhekk hekk hemm bżonn li jkun hemm awtoritajiet indipendenti illi jħarsu lejn l-entitajiet differenti, l kummissjoni jew anke l-awtoritajiet eh, ta' supervizjoni jkollhom lista ta' kriterji biex jagħmlu valutazzjoni valutazzjoni tal-fatturi li huma involuti biex iċ-ċittadini jkunu ċerti li l-affarijiet qed jaħdmu kif suppost b'mod korrett biex iċ-ċittadini jżommu l-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej u jkun hemm ukoll iktar responsabilità politika fl-Unjoni kollha. Grazzi ħafna. Issa is-sur Karem għal minuta u nofs. Emson li nifqu b'din influenza li ma tantxija trasparenzi minnaħa tal-lobbies fuq il-nukleari, fuq l-enerġija tal-fossili, għax daw għandhom interessi privati u narafu xikunu il-konsekwenzi fuq il-banek, anki li nibqaw nużaw enerġiji tal-passat. Emson naraw kif nġildu kontra dawn il-pressjonijiet għax iġibu l-korruzzjoni, anke fi Franza kif rajna Eh, l-aħħar rapport tal-Kunsil tal-Ewropa ta' jannar ta' din is-sena stess jitlob li jkun hemm iktar trasparenza bejn il-gruppi ta' interess u l-eżekutiv maħabsa biex id-deċiżjonijiet jieħdu jkunu iktar trasparenti. Bekk ikun hemm iktar fiduċja tal-ċittadini ma jistax ikun li nibqgħu naraw dawn il, din il kolużjoni bejn min imexxi u min għandu interess. Araw ftit fuq il-kasta surfa farkas. Ma jista' ma jittistax inti eh, mill-lum għada e, ikollok kariga bħal ma kelmħa u mżon l-istituzzjoni tana jkollhom integrita mill-salvagwardijawa. Forsi naħsbu li il-periodu ta' tranzizjoni bejn e, posta impiku ieħor ikun it-twal. Irrid ikun hemm supervizjoni verament indipendenti meta jkun hemm situazzjonijiet bħal din. Anki li noħolqu l-awtorità indipendenti kif insibu fil-proposta tiegħek. Meta ikun hemm dawn l-interessi ġenerali hemm bżonn, l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa li naċċettaw trasparenza u l-affarijiet ikunu ċari. Grazzi. Pani pośle, głos zabierze pan poseł. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Rimis, l-onorevoli Koċċa. Ċokka. Ma ridux naħsbu e, dal-ħodu e, li se nerġaw nirbħu l-verġinità tal-Parlament Ewropew tal-istituzzjonijiet sempliciment billi noħorġu twissija e, li fl-Unjoni Ewropea hemm konflitti interess l-influenza tal-lobbies u il-revolving doors. Aħna jina najdu snin da Eh, dawn il-palazzi, dawn l-istituzzjonijiet eh, eh, ma, ma, ma semawx minna fuq il-fat li l-istituzzjonijiet u Ewropea u fuq il-Unjoni Monetarja hemm influenza kbira tal-lobbies huwa importanti li nħarsu lura u naraw fejn l-Unjoni Ewropea ħalqet eh, il-ħsara. Eh, hemm uffiċċji, hemm eh, negozji li kellhom jagħlqu mħabba l-influenza ta' dawn il-lobbies għax dawna mhux qegħdin hemm biss biex jillimitaw il-futur imma anki illi jamlu azzjonijiet anki kriminali f'dawn is-snin. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Sant. Eurozone regulation at European level. Il-regolament ir-regolamentar fuq livell Ewropew għadu qed jiġi żviluppat il-rwol ta' dawk li eh, għandhom responsabilità tal-ġestjoni huwa importanti ħafna. Eh, prassi ta' amministrazzjoni ġdida tittiġi eh, żviluppata taħt l autorita bankarja u anka l autorita anzi l-Unjoni Kapitali, kemm fil-stat, fil-aspett fil pubbliku anka dak statali. Għalhekk kollox irid jinżab mod neutrali il-stati membri kollha, il-pubbliku, ir-regolatori, kulħadd irid ikun ċert li dan huwa fil-fatt il-verità. Din il-garanzija bħalissa ma teżistix il-kalkolazzjonijiet wara l-impik jistaw Eh, jaffetwaw kif ukoll eh, jiġi żviluppat dan il-proċess l-informazzjoni illi li inti tinkiseb meta inti taħdem f'awtorità regolatur tista' tintuża wkoll fil-karika l-ġdida u vantaġġ forsi mhux daqshekk ġust. Irridu naraw eh, x'tip ta' problemi jistgħu jinħolqu meta ikun hemm nominazzjonijiet bħal daw. Din il-problema wkoll ma nistgħux ninjorawha, ma nistgħux nittolleraw kontaminazzjoni tan neutralità regolatorja li għandha bżonn iż-żona euro jekk verament irriduha tiżviluppa tajjeb. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sant issa l-Onorevoli Peksa għal minuta u nofs eżis kollegi jena jgħat hawnhekk illum biex nikkondanna din il-problema ta' revolving doors bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u il-gruppi ta' lobbying. Kemm il-darba nies f'kariga għolja jitilqu minn dan eh, l-impik biex imbagħad jużaw din l-informazzjoni għal benefiċċju tal-lobbies privati. Numru anzi dawn l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea diġà għandhom il-dmir illi rapportaw eh, fuq eh, karigi li jkollhom wara l-kariga Ewropea u ħafna drabi din tiġi injorata. Din hija problema sistematika li tista' tipperikola l-integrità u s-sistema tagħna. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu eżempju ta' etika għolja u anke ta' trasparenza għalhekk jiena nappella l-Kummissjoni biex taħdem iktar biex tippreveni dawn il-konflitti ta' interessi. E, u anke l-qorti tal-awdituri għandha tħares lejn din il-kwistjoni sistematika u ssib e, prassi tajba. F'Ottubru li għadda il-Kummissjoni e, wedet illi sa toħroġ regolamentar fuq dan u dan ikollu daqsxejn ukoll iktar soluzzjonijiet. Nitlob erba' affarijiet eh, qafas legali armonizzat li jkollu l-istess standards fuq livell nazzjonali u anke Ewropew il-ħolqien ta' entità indipendenti illi tinvestika dawn il-każijiet problematiċi u mbagħad li jkollna wkoll dan il-cooling period ta' 12-il xahar meta eh, issir din il-tranzizzjoni u apparti minn hekk biex ikun hemm l-iktar trasparenza fl-istituzzjonijiet pubbliċi hemm bżonn li jkun hemm dikjarazzjoni ta' interessi li anke din tkun tiġi pubblikata fuq eh, siti elettroniċi biex tkun aċċessibbli għaċ-ċittadin. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kra. Signora President, eżis kollegi, Hawnhekk għandna dilemma. Fuq naħa għandna numru ta' riservi fuq din it tranzizjoni din il-bidla mill-lat pubbliku għal dak privat, forsi xi ħaġa li dak li jkun għandu raġun li ma toġbux, però min-naħa l-oħra hemm bżonn illi jkollna eh, nies fil- qasam privat illi jużaw it-talenti tagħhom anka eh, fil-lat pubbliku. E, għandu jkun hemm din il-possibilità li meta persuna tispiċċa r-wol pubbliku tagħha tkun tista' tmur anke fir-wol privat. Dawn huma problemi inevitabbli u ma tistax eh, issolvi dawn il-kustjonijiet billi toħloq wisq regolamenti għaliex dawn il-persuni bċerta talenti allura inti qed timmina ċans tagħhom li jmorru jaħdmu fil-kamp privat. Irridu nindirizzaw il-każijiet fejn ikun hemm abbuż ċar ma rridux, però noħolqu aktar regolamentar, però biex nindirizzaw il-problema. Grazzi ħafna, Signora Grappini. Grazzi, Signora President, Kummissjoni. Hawnhekk għandna dan id-dibattitu għal darboħra mhux l-ewwel darba li qegħdin niddiskutu dawn il-konflitti ta' interess u kif nistgħu nagħmlu prevenzjoni tagħhom infakarkom fid-dibattitu tal-24 ta' Ottubru tas-sena l-oħra fejn il-Kummissjoni għaltinna illi Iva, rridu nagħmlu reviżjoni tal-qafas legali, hemm bżonn li jkun armonizzazzjoni, rridu nivverifikaw kif nistgħu niżguraw li dawn l-affarijiet jiġu applikati b'mod uniformi fl-istituzzjonijiet kollha, però l-Kummissjoni m'għamlet xejn jidher minn Ottubru kien hemm ċertu wediet ta' miżuri speċifiċi, ir-regolamenti dwar is-swieq finanzjarji, il-supervizjoni ta' dawn l-istess swieq, dan kollu jaffettwa wkoll is-suq waħdini u għalhekk ma nistax nifhem għalfejn il-Kummissjoni hija indifferenti f'dan il-każ fejn għandhom xaqsmu il-konflitt ta' interessi ma nifimx. kif il-Kummissjoni tgħid li f'dan il-perjodu ta' cooling off eh, jista' jsir verifika ta' dawn il-konflitti ta' interess u għattar twist tittieħu azzjoni qabel b'mod preventiv. Jiena fil-każ tas sur Farkas ma naħsibx li għandu jieħu din il-kariga jekk hemm konflitt ta' interess. Tajjeb, issa l-Onorevoli Balt. Grazzi. Fl-interess tal-istituzzjoni ta' Ewropej, irridu niprevjenu li jkun hemm xi tip ta' ksur tal-drittijiet tal-istituzzjonijiet. Is-sur Farkas jista' jkollu effett fuq dawn l-istituzzjonijiet għaliex fil-passat kien parti minnhom dawn l-istess istituzzjonijiet. Dan jista' jwassalna biex nifmu li jista' jiġri anka f'każijiet oħrajn għalhekk huwa importanti li l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll Anzi, li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel monitoraġġ dawn it-tip ta' każijiet u anke li jkun hemm prevenzjoni tal-istess każijiet ma nafx jekk il-Kummissjoni hux ħadd tagħmel monitoraġġ tal-attivitajiet tal-EBA u eh, l-influenza li jista' jkollhom is finanzjarji fuq dan biex jaraw jekk hemmx xi influenza li ma ġietx eh, valutata minnaħa tas-sur Falkas. Grazzi. Issa sanaddi ngħaddi l kelma l-Onorevoli Limis. L-Onorevoli Basescu. Grazzi, Signora President. care se petrec în sistemul economic al uniunii europene. conflictul de interese este un subiect care. il-konflitt ta' interess huwa suġġett li dejjem jibqa' attwali. Imma sfortunatament il-konflitt ta' interess jiġi interpretat b'mod differenti fl-Unjoni Ewropea hemm diverġenzi ta' kif nifhmuha. il fatt li m'hemmx kriterji eżatti fil-regolamenti fuq dan is-suġġett eh, naraw li joħloq differenzi bejn istati membri hemm pajjiżi li jagħtu ħafna interess il konflitt ta' interess u oħrajn li liġi tagħhom tippermettilhom struttura iktar inqas stretta. Għalhekk huwa importanti li naraw u ngħidu nitolbu il-Kummissjoni li tamlina proposta fuq ir-regoli ta' konflitt ta' interess li tkun torbot il-kull settur u l-kull stat membru xina naħseb li fuq livell Ewropa u din hija eh, s-sors ta' l-korruzzjoni. Is-sur Bogdan Ġonza, minuta. Diskussi bardzo interesujące i chciałbym. Grazzi ħafna, Signora President hemm diskussjoni interessanti ma meta qegħdin nagħmlu il-New Deal fil fuq dan il-fond finanzjarju tajjeb li naħdmu fuq dan il-proġett leġislativ. Il-grupp tal-lobby tal-lobbies jinteressom ħafna u kol dan is-suġġett hemm is-suq finanzjarju u kol jiena nixtieq li f'dan l-istadju nagħmlu distinzjoni bejn dawk li qegħdin jaħdmu fuq il-proċess leġislattiv u mbagħad dawk li jsiru il-advisors ta' dawk l-entitajiet li se jibbenefikaw minn dan kollu. Jiena wisq nibża' li qegħdin noħolqu iktar frodi u noħolqu iktar bżiza finanzjarji. Grazzi. Grazzi. Issa is-sur Lenarċiċ għall-Kummissjoni. Madam President. Signora President, onorevoli membri, jiena smajt fid-dettall għal kummenti li jintom għaddejtu. L-ewwel qabel kollox niżgurakom illi il-Kummissjoni il komissjoni il kummissjoni mhijiex indifferenti għal kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess u apparti minn hekk mhux anzi din dan il-każ qed noħduh b'serjetà bħal każijiet oħrajn fejn hemm konflitt ta' interess mhijiex il-Kummissjoni illi għandha rwol illi mm, tindirizza deċiżjoni li saret mill-IBA, però aħna inħossu illi nistgħu eh, forsi eh, natu daqxejn eh, sfond fuq dak li ġara. Il-Kummissjoni anzi, eh, fejn għandu xaqsam dan il-dritt ta' vot, aħna ħassejna li il-kondizjonijiet għandhom ikunu stretti kemm jista' jkun għaliex ħassejna illi dan il-każ kien iva marbut ma' konflitt ta' interessi. Il-bord tal tal-monitoraġġ ta' anzi l-bord ta' supervizjoni ħass illi jekk ikun hemm iktar restrizzjonijiet eh, sa ssir il-ħsara illi tmur li lejn mir-rekwiżiti minimi eh, bħal pereżempju il-tul ta' proibizzjoni ta' kuntatti eh, dan jekk sejjaħ cooling off period u mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall ta' restrizzjonijiet, però il-bord kellu ikkejjel u jipprova jsib bilanċ tajjeb bejn iż-żewġ interessi tal ġifri l-interessi tal-pubbliku u anka id-dritt tal-persuna illi issegwi l-kompetu tagħha. Saret mistoqsija importanti fost ħafna oħrajn. Min ħajamel monitoraċ u jara illi ssir l-implementazzjoni ta' din id-deċiżjoni. Jiena infakarkom illi deċiżjoni tal-Bord tas Superviżuri tinkludi dispożizzjoni fuq l-implementazzjoni, il-restrizzjonijiet imposti sa jiġu komunikati lill istaff tal-IBA u ridu jagħmlu rapport lill president jekk ikun hemm kuntatt ma' Sur Farkas wara li ju eh, joħroġ mill-impik tiegħu mill-BA. Apparti minn hekk hemm obbligazzjoni wkoll li ssir informazzjoni lejn il-pubbliku eh, fuq din il-projbizzjoni eh, ta' lobbying u anke tal-każijiet illi tagħhom issir valutazzjoni. Is-sur Farkas bħal persuni oħrajn huwa soġġett għal dawn il-proċedimenti mm, tal-istaff u anke għal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 Ġifri l-affarijiet mhux qegħdin eh, jaħdmu blament, pero però hemm dispozizjonijiet eh, dispożizzjonijiet biex niżguraw li dawn eh, il-proċeduri jimxu kif suppost. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tipprova tiżgura li jkun hemm standards etiċi għoljin fl-aġenziji kollha permezz ta' qafas legali armonizzat, però hija responsabilità ta' f'dan il-każ il-Bord ta' Supervizjoni tal-IBA illi jimplementa dan il-qafas legali billi jieħu deċiżjonijiet b'mod indipendenti fuq dawn ir-restrizzjonijiet. Eh, skont il-regolament eh, illi neda din l-Aġenzija irridu niżguraw illi dawn id-deċiżjonijiet isir monitoraġġ eh, tajjeb tagħhom u anke naraw l-implementazzjoni u l infurzari jaħdmu tajjeb. Il-Kummissjoni dejjem tipprova ttejjeb il-qafas eżistenti, il-qafas etiku eh, li għandna bħalissa huwa soġġett għal reviżjoni kontinwa titjib bħal pereżempju eh, li semmejt qabel li jkun hemm entità indipendenti u aħna ħerqanin ukoll għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew, mal l-Ombudsman Ewropew kif ukoll istituzzjonijiet oħra involuti f'dan il-proċess. Grazzi lill kummissjoni nikkonkludi dan id-dibattitu fuq dan il-punt. Hemm vot fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni illum stess. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss tal-aġenda tagħna ġifieri se nitkellmu fuq il-dibattiti se jkun kasta ksur ta' drittijiet tal-bniedem prinċip ta' demokrazzjoni, demokrazija u l-istat ta' dritt. Il-Burundi għan il-partikolari libertà tal-espressjoni għan bih. Fakkarkom li tistgħu tittolbu eh, biex titkellmu jew anki għal kartellum blu bil-mod tas-soltu jew inkella b'mod elettroniku. Issa nisimgħu is-Sinjura Eli Chance. Għandek żewġ minuti, Sinjura. Grazzi. Kollegi, Burundi huwa pajjiż sabiħ li fih kien hemm ħafna traċedji il din il-ġimgħa il nafu li Truth and Reconciliation Commission identifika 4000 eh, oqbra eh, tal-massa il-rwol libertà tal-espressjoni u tal-medja huma iktar u iktar importanti għax dan huma l-fundazzjoni tad-demokrazija. Aħna illum mill-aħħar repressjoni fil-Burundi eh, talog biex nitkellmu fuqu. Fit-30 ta' Diċembru l-prosekutur talab għal 15 il-sena ħabs għal erba ġurnalisti u driver tagħhom Kristin Kamikazi, Agnes Nindribuza, Terence Mempimponzi, Eġid Hareri Mana um, <clears throat> u Adolf eh, Barakiza li kien il-sowi kienu arrestati f'Ottubru meta kienu edin jirrapportaw fuq il-konflitt bej ribelli u l-gvern. L-unika prova li kienem kontrihom kienem messaġġ bil-WhatsApp. Mhumiex l-uniċi fl-Lulju eh, tal-2016 kienem ġan biġiri rimana li wkoll kien tefal ħabs qatt ma smajna iktar minnu. Baħizi kol kien u l-mara tiegħu u anki żewġ titfal ġew maqtula qatt ma sirna nafu għaliex u kif u kome. Anki nafu li kienem il-sena l-oħra besta mibitanga kien intbat ħames snin ħabs. Dawn huma koll attivisti. Aħna nitolbu l-gvern li li eh, jeħles mill-ħabs dawn il-ġurnalisti u dawn l-attivisti. Dal-waqt ikun hemm il- l-elezzjonijiet din is-sena il-President ta' palissa Pierre Kurunziza mhux se jerġa' ikun kandidat. Imma irridu naraw li kunnem eh, verament titjif situazzjoni t-twittajiet tal-bnidem f'dan il-pajjiż. Jina nitlob il-Burundi bliktar bil-qawwa kollha biex verament ikun hemm demokrazija kif suppost. Il-xogħol tal-ġurnalisti u l-attivisti verament jiena nirringrazzjom. Grazzi. Grazzi. Issa, nissimaw it-tieni eh, persuna responsabli mill-rizoluzzjoni s-senjura Fottiga. Il-Burundi huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fqar tad-dinja u il-rezoluzzjoni tagħna titkellem fuq is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż qabel ukoll l-elezzjoni ġenerali u presidenzjali is-sitwazzjoni tal-attivisti favuri drittijiet tal-bniedem u anki tal-reprezentanti tal-medja verament hija imwera. U ma nistawx nimmaġinaw li jkun hemm elezzjonijiet ħilsa minar il-kontribuzzjoni eh, tagħhom biex ikunu jistaw jagħtu informazzjoni ġenwina lill pubblika lill-pubbliku. Jiena nirringrazzja lill kollegi għal dan id-dokument verament tajjeb ta' din ir-riżoluzzjoni. Grazzi Senjura, Senjura Arena issa, il-krizi politika fil-Burundi għandu impatt verament tal-biża fuq il-popolazzjoni. Id-drittijiet fondamentali u anki ekonomiċi tagħhom marru iktar allarm mill-2015 anki dritt tal-vot naraw li mar eh, allarm ħafna nies li kellhom jitilqu kien hemm min kellu jfittex l-azil, hemm nies li jintbatu l-ħabs, il-medja wkoll dejjem tinħono. Kristin Kamikazi, Agnes Nirimbuza, Terras Mompozi, Eġid Rimana, dawn l-erba ġurnalisti tal-gruppi Waku u Adolf Mazabarikisa, il-driver tagħhom, ġew arrestati hemm ġan Bigiri Rimana li ma nix iktar aħbar tiegħu mill-2016 u dawn dan il-qtil dan dawn l-arresti nafu li l-awtoritajiet ikomplu permezz tagħhom jiksru drittijiet ta' ċittadini tagħhom. Jiġu intimidati n-nies, jiġu arrestati kif ġibu l-ħaqa diwaku u ġurnalisti oħra aħna nappellaw li u biex is-sitwazzjoni fir-reġjun ma tmurx għallar, nitolbu l-Unjoni Afrikana biex tibat l-osservaturi tagħha u nara rridu li kunem inkjesta imparzjali fuq dawk li għamlu reati kontra tal-bniedem Irrit ikun hemm ukoll għajnuna l-Burundi u diplomatiċi tal-Unjoni ukoll jaraw jitolbu biex jiġu rispettati id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-attivisti u l-ġurnalisti li nintbatu l-ħabs aħna nejdu li jrid ikun hemm eh, sanzjonijiet kontra l-Burundi li ġew deċiżi mill-Kunsill li ma jridux nikkanċellaw illum għax inkella l-messaġġ ikun verament diżastruż għal dan il-pajjiż. Grazzi ħafna, Sinjura Arena, issa Sinjura Villanueva Ruiz għal żewġ minuti u nofs. Nirringrazzjak, Sinjura President. Et naraw verament drittijiet tal-bnidem fid-dinja kollha jmorru lura imma hemm forum differenti l-Ewropa għandna liġijiet li jirkriminalizzaw il-protesti meta jkun hemm protesti kontra l-mibeda fl-Amerika Latina naraw li n-nies jiġu ntaxxati dawk in-nies li jopprotestaw favur l-ambjent fil-Valt Nofsani impunità ġdida il-komunità internazzjonali tiġi ignorati anke l-liġi internazzjonali. Fl-Afrika it-tendenzi hemm qegħdin ukoll. Fil-Burundi sitwazzjoni f'dan l-aħħar erba' snin kull ma tmur tmur għall Il-repressjoni Il-repressjoni tal-ġurnalisti, l-libertajiet <clears throat> tan-nies, tal-, tal popolazzjoni. Anki dan kollu qabel l-elezzjonijiet ta' din is-sena hemm bżonn l-attivisti jiġu meħlusa mill-ħabsijiet il ksur ta' dritt tal-bniedem kontra s-soċjetà ċivili hemm bżonn jieqfu azzjoni deċisiva hija importanti biex nippermettu l-espressjoni ħielsa il-medja għamżon tkun titħalla tagħmel xogħla kif suppost. Il-fat li jieqfu l-ksur ta' dritti tal-bniedem eh, hija prekondizzjoni biex ikun hemm dialogu wkoll eh, paċifiku mal-pajjiżi eh, viċini tal-Burundi. Hemm bżonn ukoll li l-Ewropa tiddeċidi x-xogħol għandha tieħu f'din is-sitwazzjoni kullimkien fid-dinja għandna bżonn azzjoni konkreta l-Ewropa titturi li hija impenjata għal paċi tara x'qed jiġri minn refuġjati tal-Burundi li qegħdin fil-pajjiżi tal-viċinat. Hemm ir-regoli tal-ġnus maquda hawnhekk trid tinkoraġixxi wkoll pajjiżi tal-viċinat biex jaċċettaw ir-refuġjati, tiżgura li il-negozji Ewropej li qegħdin fil-Burundu ikunu wkoll jirrispettaw il-ġid Ewropej. L-istorja li taqadna u għalhekk l-Ewropa trid tibda relazzjoni ġdida banijiet ta' politika barranija li tkun ukoll l-ġid tal-popolazzjoni tal-Afrika għabbażi ta' dritt tal-bniedem u demokrazija. Grazzi ħafna. Ċas bistampinja. Issa nisimaw il sinjura Kokolari. Grazzi, President. Hawnhekk irridu niftakru li l-libertà tal-espressjoni u l-indipendenza tagħha huma ewlenin għad demokrazija u soċjetà libera. Però qed naraw li hemm tendenza għal biex dana ninsew fid-dinja kollha. Hemm il-World Press Freedom fuq e, e, konvent tagħhom fuq il-libertà tal-istamba u jiena e, imħazba il-Burundi huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li fih soċjetà ċivili u il-medja eh, ma jistawx jitkelmu libertà. Hemm ħafna ġurnalisti u attivisti li huma eżempju ta' da hemm kontroll kbir statali u f'Ottubru erba ġurnalisti u sewwieq tagħhom ġew arrestati waqt illi kienu qegħdin jagħmlu il-ħidma tagħhom. U dana ifisser illi issa rridu naġixxu fuq livell mondjali u rridu namlu pressjoni fuq il-Burundi biex huwa jirrispetta il-ftehim internazzjonali u jillibera minnu fih dawn il-ġurnalisti. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? Aħna nistgħu nappoġġaw is-soċjetà ċivili u rridu nużaw sanzjonijiet kontra l-persuni fil-Burundi illi iwet u dawn l-azzjonijiet. Allora, <laughs> iridu għawnek niftakru li drittijiet tal-bnidem u demokrazija iridu jaħdmu kif suppost. Grazie. Jan Kristof Ojten, Grazie ħafna. Issur Jan Kristof Ujten. F'Mejju ta' din is-sena se jkun hemm l-elezzjonijiet fil-Burundi u bħalma jiġri ta' spiss is-sitwazzjoni tkun iktar intensiva f'dawn eh, f'dawn it-tip ta' kriżijiet imma sitwazzjoni fil-Burundi issa ilha fi kriżi. L-oppożizzjoni, l-ġurnalisti, l-attivisti, dawk li jiddefendu dritt tal-bniedem dejjem jiġu ikkalpestati. <coughs> jiġu arrestati, jinqatlu. F'ċirkostanzi bħal dawn, hemm bżonn verament nollu leħinna biex niddefendu dawn in-nies. Kif smajna mill-kollegi, mhux se nsemmi issimhom tal-ġurnalisti, imma jiena ninaqat magħhom naqbel li hemm bżonn jiġu meħlusa li l-atti akkuża kontrihom jiġu kanċellati u jinħalsu jinħalsu blebda kundizzjoni. Din, da, din hija talba tagħna. L-appell qed nagħmlu bil-miftuħ lil Burundi għax sinjuri jekk inti tikkritika jkollok eh, idea differenti tiddefendi dritt tal-bniedem, dawn affarijiet mhumiex reati għalhekk irridu nejdu lil Burundi biex jeħilsu lil dawn in-nies għax ma għamlu xejn ħażin. Irridu nagħmlu wkoll pressjoni nsommuha ma' dawn mal-awtoritajiet tal-Burundi u l-komunità internazzjonali tibqa' tissostni dan, dan kollu. L-awtoritajiet tal-Burundi ridu jiskuraw li qegħdin jirrispettaw id-dritti tal-bniedem flimkien mal-drittijiet e, ċivili u l-libertà tal-espressjoni sabiex l-elezzjoni ta' mej jistgħu jsiru kif suppost. Grazzi ħafna issa għal Pepe uh, Issur Kelly. Żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Et nerġaw nitkelmu għal darbohra fuq il-Burundi mux l-ewwel darba mhux xi ħaġa ġdida li ngħidu li m'hemmx libertà tal-espressjoni tal-medja f'dan il-pajjiż u tajjeb li qegħdin nerġgħu niddiskutu dawn l-affarijiet. F'Marzu tal-2016 aħna l-Unjoni Ewropea waqfet lajnuna finanzjarja imħabba l-elezzjoni tal-2015 li kienu ġo bojkotjati mill-oppozizjoni. Umbat ġifiri anki l-osservatorju kien eh, kondannom. Il-libertà tal-espressjoni fil-Burundi nafu li ma retenet fl-18-2019 il-ġurnalisti komplu jiġu kalpestati kienem anki il-BBC eh, kella irtiraw il-ġurnalisti tagħhom kienem u ukoll arresti arbitrarji il-Burundi fl-indiċi edha 159 minn 180 fl-indiċi tal-ar pajjiżi. U l-elezzjonijiet ta' din is-sena se tkun jkunu problemi tiġi fl-Ottubru tal-sena l-oħra l-awtoritajiet arrestaw erba' ġurnalisti u il-sentenza se tinqata fi 30 ġurnata għalhekk f'dan iż-żmien l-Unjoni Ewropea u rappreżentantu li hemm bżonn jaħdmu sabiex il-sentenza ta' 15-il sena li se supposta jingħataw dan il-ġurnalisti ma tingħata li tilhomx anki l-komunità ta' l-African Unity u l-East African Community hemm bżonn itolbuhom li jkomplu jaħdmu biex jipproteġu l-popolazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għall-essendi is-Sinjura Santos għal-Minuta. Bil-mikrofonu, sinjura santos al minuta bil mikrofonu sinjura Il-libertà tal-espressjoni fil-Burundi issa ila tiġi attakkata l-kas tal-ġurnalisti u x-xufir tagħhom li ġew arrestati f'Ottubru tal-2019 huwa eżempju ieħor fl-ista twila ta' każijiet ta' ksur ta' dritti tal-bniedem il-Segretarju Ġenerali tal-ġnus Magħquda u l-Kunsil ta' Dritti tal-Bniedem ilhom jitkellmu fuq dawn eh, dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ksur serju. Kien hemm eh, tortura, til, arbitrary detention, eh, dawn l-affarijiet kollha isemmihom il-rapport tal-ġnus maquda. Il-klima kollha ta' impunità ukoll il-każijiet ta' ksur ta' dritti tal-libertà tal-espressjoni qed nitkellmu fuqhom illum. lum huma eżempju ta' dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż. L-erba' ġurnalisti li ġew arrestati fl-aħħar ta' sena, Kristin Kamikazi, Agnes Nirindimbuża, Terence Mobenzenzi, Eġid Hereremana u xufir tagħhom Jean Bigiri Ramana huma l-ikbar eżempji ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa, is-Sinjura Ċarnazova il-kriżijiet fi dan il-pajis ilu għaddej dejjem imorru għall-arf dan għal-ħames snin, n-nies jisparixxu, jiġu torturati u jinqatlu. Il-ġurnalisti jiġu kalpistati u anki arrestati. Hemm impunità sħiħa għal min jagħmel dawn l-atti kriminali u eluf ta' refugjati din Burundi qegħdin jaħarbu minn dan il-pajjiż biex jaħarbu minn din il-kriżi umanitarja. F'sitwazzjoni tant imwera l-elezzjonijiet presidenzjali ta' din is-sena jistgħu jġibu ktar violenza dawn in-nies e, hemm ħafna nies li jridu jopponu anki ġifieri b'mod militari l-autoritajiet hemm bżonn jipproteġi n-nies tagħhom stess biex l-sitwazzjoni ma tkomplux tmur għall-lar. Il-ġurnalisti li qegħdin fil-ħabs iridu jinħelsu jibatu messaġġ lis-soċjetà, l-istat ta' dritt, id-demokrazija trid terġa' lura f'dan il-pajjiż għax il-pajjiż inkella se jkompli jiddiżintegra f'dawn iċ-ċirkostanzi l-Unjoni Ewropea eh, ma kienet baqala lebda eh, għażla kella bil-fors tissospendi l-għajnuna finanzjarja, ma ma rridux ninsow in-nies irridu nsaħħu il-kooperazzjoni tagħna biex nejnu fil-din il-kriżi umanitarja hemm bżonn nejnu b'kull mod biex ikun hemm proċess elettorali wkoll paċifiku. Grazzi ħafna Issa għal grupp tal-ħodor l-onorevole Kunke. Att vi folkvalda i EU uppmärksam. Jina nirringrazzja għal fatt li fl-Unjoni Ewropea aħna għanna attenzjoni fuq situazzjoni fuq tal-Burundi. U fil-fatt il-persekuzzjoni tal-ġurnalisti għanda tintem u l-gvern għandu jillibera kull ġurnalista. Aħna nistaw nużaw strumenti u mekanizmi tal-Unjoni Ewropea biex dana jisir. Aħna nishtiqu nistidnu l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jappoġġaw l-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti, il-Movimenti tan-nisa fil-Burundi, l-attivisti tad drittijiet tal-bniedem u irridu anki napplikaw verament il-ftejm ta' baruxa, irridu anki napoġaw is-soċjetà biex ikunem dialogu. Issa Issa fil-isem il-ICR Czarneski għal-minuta. President, Komissarju, jena zjarta zjart il-Burundi u anki il-pajizi eh, madwara eh, Tanzania u anki fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. U naħseb illi jina is f'dan il-pajis nafa sew. Pajis li għandhom tradizzjonijiet storiċi eh, kien hemm ir-renju Tutsi anki qabel ma eh, ċerti stati Ewropej ġew eh, eh, imwaqfa. Allura huwa importanti li namlu l-intervenzjoni tagħna biex nitolbu l libertà tal-ġurnalisti, elezzjonijiet liberi li ġejja fil-rebbija ta' din is-sena u ħaġa oħra importanti illi aħna jirnexxina namlu pressjoni, per eżempju, biex natu, eh, biex ma natux lajnuna la finanzjarju għal dawk il-pajizi li ma jirrispettawx il-drittijiet tal-bnidem. Issa fisem, eh, jmiss il-kollega il Castaldo li mhuwiex prezenti però fl-awla, allora nadu għal Zorinjo għal minuta. Il-fatt illi se jkun hemm eh, eh, elezzjoni fil-Burundi, dan għajfisser illi aħna rridu nibatu messaġġ eh, qawwi ta' drittijiet fondamentali u l-libertà ta' espressjoni u rridu nappoġġaw l-NGOs. Il-libertà tal-espressjoni hija hawnhekk imminata u qed naraw anki problemi hemm ħafna ġurnalisti ġew arrestati u ma setaw jagħmlu il-ħidma tagħhom liberament. Se jkun hemm elezzjonijiet u rridu napoġġaw l-elezzjonijiet billi nieħdu l-appoġġ tad diplomatiċi tal e IAS l-isforzi irridu nerġgħu nagħmluhom biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex inikkastigaw il-fat illi fil-pajis mux qed jiġi rispettati drittijiet tal bnidem Il-tranquillità hija importanti ħafna, grazzi. Grazzi. Issa nisimgħu minn sur Benjon għal żewġ minuti minn fisem ir-Renew. Grazzi. Il-rapport tal snus ma'uda ta' sena li għaddit u wera illi il-polizija il u servizzi ta' intelligence kienu responsabbli tal-til l-arresti arbitrari ta' membri tal-oppozizjoni u familji tagħhom. Wieħed mill-passi importanti hija l-libertà ta' espressjoni, ma anki dina eh, hija attakkata fil-Burundi. Eh, hemm eh, aġenziji tal-medja illi m'għandhomx iktar drittijiet, speċjalment anki l-BBC, laqas it-tfal huma żguri kontra il-prosekuzzjoni. Anki tfal tal-iskola. Il eh, iktar reċentement eh, ġew arrestati erba' ġurnalisti mm, mill-naħa tal-pulizija flimkien ma' sewwieq tagħhom. Attualment qed jirriskjaw xi 15-il sena ta' ħabs tal-li kienu qegħdin jagħmlu l-ħidma tagħhom. Aħna rridu nagħmlu pressjoni fuq il-gvern biex jilliberaw uh, u jilliberaw eh, il-medja indipendenti u ma jkomplux jisoprimu il-libertà ta' espressjoni il-protezzjoni tal-libertà ta' espressjoni hija importanti huma u koll firmaw eh, eh, ftejim u konvenzjonijiet. L-elezzjonijiet barra minnek għandhom ikunu liberi u ġusti. Iwa, illi huwa l-ewwel pass għal soċieta libera u demokratika. Issa, eh, Signora sur Gill, jidir li li huwa li aħna fil-Parlament ta' Strasburgu qed niddibattu il-libertà ta' espressjoni fil-Burundi waqt illi imħabba fregola illi saret mill-Parlament f'din il-ġimgħa jiena ma nistax nesprimi ruħi billi nżomm il-bandira tiegħi qoddimi waqt li nitkellem. Really lecturing. Intkom verament qed tajdu qed tagħtu lezzjonijiet lin-nazzjonijiet illi jesprimu ruħom liberament waqt li jintkom edin tiġħdu l kollegi għawnek il-dritt illi juru il-bandiri taħħom nazjonali. X'edin tibżaw, Eva. Intkom, eh, Iva, għandkom raġun eh, tajdu lil ħaddieħor eh, tamlu lezzjoni til ħaddieħor, però jibdew minn pajjiżkom. Aħna eh, se nitilqu u se neħu l-bandiri kolla tana, però e, speċaw din l-ipokrisija u permettu li esprimu ruħom il-kollegi u l-identità tagħhom billi ħallu anki l-bandiri tagħhom demom. Grazie. Głos zabierze pani poseł Nina Gil. Czas wystąpienia jedna minuta. Thank you, President. E, signora Gil, grazzi. Jiddispjaċini li jinsa nitkellem wara dak id-diskors pero jena nishtiq inkompli nitkellem fuq Burundi. U nishtiq nitkellem fuq il-ġurnalisti u sewi li ġew arrestati. Kienu għedin jamlu l-ħidma tagħhom jinvestigaw u jindikaw il-gvern u issa u d-dimom għandhom 15 sena ta' ħabs ġew arrestati eh, fuq akkuża li qegħdin jimminaw is-sikurtà. Però dawn l-attakki kontra l-libertà tal-medja huma emmek biex ma jħallux li n-nis fid-dinja ikunu informati fuq dak li qed jiġri fil-Burundi. Il-mistoqsija hija tiegħi għal kummissjoni hija se tagħmel li jes biex tagħmel pressjoni fuq dan il-gvern biex jilliberaw dawn il-ġurnalisti. Kif se jużaw il-pressjoni tagħhom bil-għajnuna finanzjarja u issa li ġejjin elezzjonijiet f'Mejju, kif ħadd tiżguraw illi il-President jaġixxi biex jipproteġġi dak li dej proteġġi dak li baqa' mill-libertà tal-espressjoni fil-Burundi li jkun hemm elezzjonijiet liberi. Dana forsi huwa l-aħħar diskors tiegħi fil-plenarju, dan kien għalija onuru privileġġ li nista' nitkellem uh, fil-pjattaforma li stajt nuża biex nitkellem kontra l-abużi ta' drittijiet tal-bnidem fid-dinja kollha. Grazzi. Issa es urbalt għal minuta. President, il-libertà tal-kelma huwa valur ħatma eh, aħna nistgħu niddefenduh dan il-valur Eh, bideja ta' demokrazija. L-indipendenza tal-persuna, pero l-autoritajiet fil-Burundi qed jimxu kontra l-prinċipi, qegħdin manipolaw l-opinjoni pubblika u jippruvaw jgħalqu l-espressjoni libera. Hemm violenzi ta' kull forma il-gvern mhux qed jirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u lanqas id-demokrazija. Il-Komissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għandhom ikollhom għandu jkollhom ruol importanti fil-monitoraġġ ta' situazzjoni anke qabel l-elezzjoni biex jevitaw l-manipolazzjoni biex ikunem libertà tal-kelma f'dan il-pajis. Grazzi, issa eh, l-Onorevoli Castaldo. Grazzi, President. Fl-2020 jista' jkollna ħafna bidliet fil-Burundi fl-aħħar l-20 ta' Mejju se jkun hemm elezzjonijiet tal-President u anki elezzjonijiet tal-Parlament. Wara staġun terribli bil-elezzjonijiet bil tal-2015. Però sadattant il-Burundi għadda minn eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, eh, reati minnaħa tal-President biex iżomm il-poter Eh, repressjoni tal-dimostrazzjonijiet massakri tal-oppozizjoni. Mill-ewwel ta' Mejju ta' sena li għaddiet bdiet staġun ta' eh, til politiku eh, għal kontra l-oppozizjoni. L-ispazju tal-medja dejjem u aktar limitat, ħafna ġurnalisti indipendenti din jiġu imminati u kellhom jaffoġġaw proċessi. Jiena imħasseb ħafna fuq dan u qegħdin e, jaħsbu fuq il-fatt li anki fil-elezzjoni futura se jkun hemm l-istess. Kif nistgħu nagħmlu biex ikun hemm espressjoni libera minnaħa tal-oppożizzjonijiet? Il-Burundi għandha bżonn ta' po po soluzzjoni politika, però il-gvern mhux qed jirrispetta l-ftejm internazzjonali. Eh, edin jimminaw kwalunkwe eh, inizjativa ta' konċiljazzjoni pati u ġustizja. Għal din il raġuni aħna irridu n nuru insemma u l vuċitana eh, biex jiġu rispettati il-konvenzjonijiet li huma stessi fermaw. Grazie ħafna. Enti e, e, e, taċċetta li kunaw blue card minant l-onorevoli Sokol għal 30 minuta. Grazzi ħafna, kollega, inti semmejt il-problemi tal-Burundi. Imma dana mhuwiex l-uniku pajjiż illi dawn jiġru, specialment fl-Afrika, aħna niddiskutu ħafna fuq dawn. Imma inti x'taħseb li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex verament influenza dawn il-problemi f'dawn il-pajjiżi biex salima punt taħseb illi l-Unjoni Ewropea testa issib eh, eh, tista' testa solvi dawn il-kwistjonijiet globalment. Grazzi ħafna. Essa l-Onorevoli Costaldo, grazzi għal din il-mistoqsija importanti kollega u għaveru dan mhuwiex l-uniku pajis imma għalhekk huwa dejjem iktar importanti li nitolbu rispett tal-klawżoli tal-ftehim eh, ta' Kotonu illi qatt ma ġie applikat u aħna rridu nistudjaw u mhux biss nisospendu il-fondi eh, ta' kooperazzjoni imma namlu sanzjonijiet kontra l-persuni responsabbli ta' dawn l-atroċitajiet. Aħna qed nitkellmu fuq il-Burundi li hemm ġenoċidju għax għadu jeżisti l-konflitt bej Hutu eh, u Tutsi Eh, irridu nużaw il-pressjoni tagħna kollha u nuru pożizzjoni maquda. Ma nistawx nippermettu li ċerti stati membri tagħna qegħdin jinnegozjaw minn wara darna u mux qed jirrispettaw il-pożizzjoni ta' rappreżentant li u tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Ħafna. Issa għanna l-ewwel net l-onorevoli Pospixil għal minuta Catch the eye. Grazie, President. Kritizka għadġi kwi. E, jena smajt il debattitu kollu, jena naqbel mal-kollegi, il-situazzjoni fil-Burondo hija kritika u nirringrazzja l-awturi ta' dan il-dokument. Fil- meta wieħed is-sitwazzjoni attwali, Irridu niftakru li se jkun hemm elezzjonijiet kemm tal-Parlament kif ukoll tal-President fis-sitt xhur li ġejjin. Għal daqstant nixtieq nitlob nistaqsi lill-Kummissarju eh, jaġixxi diplomatikament imma anki bi strumenti ekonomiċi eh, biex jgarantixxu illi l-elezzjonijiet iseħħu demokratikament biex nkunu nistgħu nkomplu nitkellmu fuq id-destin tradiċu tragiku tal-żaza Eh, ma rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex f'Mejju l-elezzjonijiet ikunu l-iktar demokratiċi possibbli u jekk il-President ma jixtieqx jerġa' jippreżenta ruħu l-analisti qed jgħidu illi eh, dana se jkun kontra l-Kostituzzjoni tal-Burundi rridu namlu kull ma nistgħu biex l-elezzjonijiet ikunu eh, demokratiċi. l onorevoli li semmejt issa mhuwiex preżenti. Iva, jgħataw prezenti. Lobez Aguilar. Eh, le, l-onorevoli Tomak. mai pentru că este foarte bine. Jiena xtaqt, eh, nitkellem fuq dan is-suġġett għax naħseb li tajjeb li niddiskutu dan id-dibattitu fil-għawnek fuq id-drittijiet tal-bniedem fuq il-libertà ta' l-espressjoni mħabba l-każijiet li nafu li jisiru f'kull parti tad-dinja għax kulħadd isu jittama li l-Unjoni Ewropea tiddefendi dawn eh, il-prinċipji Ma ninsewx li l-Unjoni tagħna kienet mibnija fuq dawn l-istess prinċipji għalhekk hemm bżonn li aħna nejnu l-ġurnalisti li jaħdmu bċertu prof professjonaliżmu b'ħafna anzi professjonaliżmu f'dawn il-pajjiżi fejn id-demokrazija mhux dejjem tiġi rispettata. Hemm bżonn aħna nipplikaw ruħna iktar anki mid permezz tad-diplomatiċi tagħna għax n-nis l-oħra kulħadd jistenna li aħna nkunu iktar attivi. Grazzi ħafna. Fernando Lopez Aguilar. Grazzi, President. F'Novembru jiena kelli l-onur nieħu fil-Assemblea li saret fl-Luanda biex niddiskutu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi tal-Afrika. tal unjoni tal unjoni ewropea mal pajjiżi tal afrika specialment wara l-ftejm ta' Kotonu. Din l-istess assemblea parlamentari anki rat illi il-Komitat tal-Parlament Ewropew stabilixxet illi il-Burundi illi għanda anki frontiera mal-Ruanda u minkejja illi kienem ġenoċidju fin disajnijiet il-Burundi hija wieħed mill-iktar pajjiżi foqra u jiksru il-ftejm ta' Kotonu. U jiddependu mill-ftejm mill-għajnuna esterni, però minn kejja dan. U għandhom huma assistenza umanitarja mill-Unjoni Ewropea u aħna għandna dritt nitolbu li l-elezzjonijiet tal-Parlamentu tal-President iseħħu f'atmosfera illi ma nistawx nittolleraw li kunem repressjoni kostanti tal-ġurnalisti eh, li ma jkunx hemm eh, arresti u torturi sistematiċi għanna l-autorità morali u rridu appoġġaw il-Kommissjoni li dan ma jsirx. Grazzi. Issa l-Kummissarju Janes eh, Lenarċiċ. President, membri onorevoli, jena naqbel ma tħassib ta'kom fuq situazzjoni fil-Burundi nifakkarkom li f'Diċembru il-Kunsilli konferma illi hemm bżonn inżommu miżuri xirqa skont l-artikolu 96 tal-ftejm ta' Kotonu. L-Unjoni Ewropea temmen illi il-kriżi tal-Burundi għandha tibqa fuq net fil-aġenda tagħna u għandna nkomplu naħdmu fl-imkien mal- Eh, imsieħba tagħna fil-ġus maqda l-Unjoni Afrikana u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Hemm sinjali illi it-tensjonijiet jistgħu anki jiżdiedu qabel l-elezzjonijiet li huma previsti sal-20 ta' Mejju. Il-ksur u l-abużi ta' drittijiet eh, tal bnidem l-libertà ta' espressjoni ta' assemblea u ta' assoċjazzjoni għadhom jeżistu fil-pajjiż. Eh, il-kas ta' erba' ġurnalisti ġew arrestati u kollha ħafna minnkom semmejtuha u nista' niżgurakom l-Unjoni Ewropea qed iżomma eh, din il-priorità fuq l-aġenda aħna diġà tkellimna magħha fuqhom anki ma' imsieħ boħra, mhux se nagħlqu għajnejna. Il-Kummissjoni eh, fil-rapport tagħha ta' Settembru id-denunċat il eh, fat li għatem klima ta' biza u intimidazzjoni ta' dawk il-persuni kollha li ma jappoġġawx il-gvern. Il-Kommissjoni qed eh, anki tkellmet fuq il-ksur tal-drittijiet tal-bniedem mm, illi ġew imwetqa. Jiena però ma naħsibx li rridu naċċettawa bħala inevitabbli illi eh, il-kwistjoni se tmur għall-ar dan huwa fl-interess ta' ħadd u ċertament lanqas fl-interess ta' Burundi u tal-poplu. Nizgurakom li l-Unjoni Ewropea manda lebda intenzjoni ta' abbanduna il-Burundi. Bil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata f'dan il-pajjiż taħdem mal-soċjetà ċivili u difensuri tal-drittijiet tal-bniedem u tibni reżiljenza fil-popolazzjoni. Fil-erba' xhur li ġejjin, ċoe il-ħin qabel l-elezzjonijiet se jkun kruċali illi l-Burundi timxi l-qoddim biex tiżgura proċess elettorali trasparenti, ġust u, u, u tajjeb e, biex intemmu il-ksur ta' drittijiet tal-bnedem u l-impunità rispett kemm għall-ispirtu għall-ittra tal-ftejm ta' ruxi u importanti. Jena nħedġeċ li Burundi jimxi f'dan it-triq u ninnota li hemm elementi Eh, per eżempju kodiċi ta' kondotti ta' kondotta li huwa effirmat mill-partiti politiċi u eh, u anki il-fatti li l president mandux il-autorità li jerġa' joħroġ għal l-raba mandat. Grazie ħafna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Grazie. Grazie. Kommissarju Lenarċiċ, għanna sitt proġetti ta' rizoluzzjoni nala id-dibattitu u l-votazzjoni sir il-lum. Przystępujem do realizacji kolejnych. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda in Nigeria wara l-attakki reċenti terroristiċi u u nishtiq nfakarkom illi għal blue card tistaw tużaw il-sistema tradizjonali u, u jew inkella anki il-sistema digitali. Nati il-mikrofonu lill-onorevoli eh, Kanko għal minut. Bring back our girls. Reġaw l-ura lil tfal bniet tagħna. Din kienet hashtag li ntużat eh, sitt snin ilu biex eh, toħloq attenzjoni għal ħtif ta' dawn it-tfal mill-Boko Haram. Iktar minn mija minn dawn it-tfal għadhom ma marrux lura id-dar, xi ħaġa li tbikkik meta taħseb fuqha, ma marrux lura lejn il-familji tagħhom. E, huwa faċli li timmaġina il-weġġa ta' dawn il-familji il niġerja ilu jara vjolenza l wisq żmien issa huwa pajjiż ieħor illi qed jara l valur politiku ekonomiku tiegħu dejjem jisfa fix-xejn Niġer sa tkun eżempju tajjeb eh, f'dan ir-reġjun, però sfortunatament mijiet ta' Niġerjani qegħdin imutu minħabba eh, dawn il-gruppi terroristiċi u ħafna nies iridu jħarbu minn dan l-istess pajjiż. Hemm bżonn nippromovu l-kooperazzjoni reġjonali u anke li jkun hemm iktar riforma pereżempju fil-armata. fil fil armata sforzi biex eh, titnaqqas il-vjolenza settorjali ma nistawx eh, innaqsu l-isforz tagħna biex inwaqfu l firxa tal-terrorizmu. Grazzi ħafna ħanaddi l-kelma l-Onorevoli Markart, awtur ieħor. Grazzi ħafna, e, nirringrazzja lill kollegi talli permettew illi aħna naqblu fuq din il-rezoluzzjoni konġunta f'daqshekk żmien qasir importanti illi aħna niġbdu attenzjoni għal din is-sitwazzjoni e, mwera iktar minn 20.000 persuna nqatlu mill Boko Haram u issa wara l-Afganistan u l-Iraq eh, il-Niġerja jinsab fit-tielet post għal l-iktar attakki terroristiċi fid-dinja kollha u hemm ħafna anka persuni eh, spostati, hemm dipendenza qawwija fuq l-għajnuna eh, umanitarja, il-Kristjani huma persegwitati minħabba twemmin tagħhom, però naħseb li fir-riżoluzzjoni tagħna tajjeb illi ninnutaw illi di mhijiex kwestjoni mhijiex gwerra reliġjuża imma hija ġlieda fuq ir F'kuntest anka tal-emerġenza klimatika. Din mhijiex teddida għal futur imma diġà hija teddida preżenti għall istabilità ekonomika f'dan l-istess pajjiż l-organizzazzjonijiet terroristiċi jaħdmu l-iktar f'dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx direzzjoni għall-popolazzjoni. U eh, għalhekk irridu nikkontribwixxu aħjar biex ngħinu fuq il-post. Il-politika tagħna għall-għajnuna fuq il-post xi kultant hija gwidata mill-interessi nazzjonali, l-interessi tagħna u mhux tal persuni eh, Niġerjani. Għalhekk fir-riżoluzzjoni qed ngħidu illi il-kooperazzjoni u l-iżvilupp għandu jaħdem fuq il-erda tal-faqar u dan għandu jkun eh, mira l-għenija. Aħna rridu li konna inqas migranti minn Nigeria, però ma naħsibx li nistaw. Sempliċement nagħlqu l-frontieri. Naħseb illi huwa importanti li aħna eh, nindirizzaw l-isforzi tagħna biex ngħinu l-persuni fuq il-post minflok ikollhom jaħarbu minn pajjiżhom ngħinuhom x'imkien ieħor. Grazzi ħafna l-onorevoli Anzi, nilqa il-kulħadd anka min qiegħed jaran min qed jismana illum. Potenzjalment miljuni ta' persuni. L-Onorevoli Berg, Qegħdin naraw attakki serji fuq il-Kristjani fis-26 ta' Diċembru, pereżempju kien hemm att barbariku ta' violenza il-parlament qiegħed jiddibatti u mod ġust l-attakki fuq drittijiet tal-bniedem, però hemm ukoll il-persekuzzjoni sistematika fuq il-Kristjani u l-Parlament ma jidhirx għandu l-istess ħeġġa li jitkellem fuq dan. Għandna din ir-riżoluzzjoni konġunta illi tindirizza din il-kwistjoni daqshekk eh, serja, rridu nitkellmu fuq l-attakki Eh, li saru fuq il-Kristjani fil-perjodu ta' żmien il-miliet dawn huma attakki serji ħafna ma nistgħux nenjoraw dawn l-affarijiet mm, sempliċement u nitfawhom fil-ġemp. Irridu nindirizzaw din il-persekuzzjoni tas soċjetà Kristjana. Dawn in-nies ġew attakkati għaliex anzi minħabba it-twemmin tagħhom huma ġew attakkati b'mod brutali tajjeb li għanna l-informazzjoni fuq sigurta ta' sigurta, pero irridu nifukaw mod partikolari fuq il-popolazzjoni tal-Kristjani f'dan il-pajis. Grazzi ħafna issa naddi kelma l nevoli Zorinjo. That point. Muito obrigado. U jekk tużaw il-blue card għal darbuħra, nejdilkom li tistaw tamlu dan. 10 snin ta' vjolenza minħabba l-Boko Haram u l-terrorizmu Iżlamiku nafu li dan ħalla ħafna eh, eh, nis maqtula u anka 7 miljun e, eh, refugjat, persuni spostati internament, hemm il-vjolenza wkoll kontra n-nisa, kontra t-tfal, m'hemmx aċċess għall-edukazzjoni u dan kollu Eh, jorbot ukoll ma' nuqqas ta' sikurezza illi huwa riżultat ta' dan. Hemm bżonn li jkollna sistema tajba min-naħa tal-istat biex ikun hemm stabilità fit-territorju biex anke jkun hemm ħarsien kemm għal persuni kristjani, iżlamiċi biex ikun hemm protezzjoni minn dawn il-gruppi iżlamiċi. Il anka każijiet ta' drittijiet ta' każijiet ta' drittijiet fundamentali, l-ħarsin tal-NGOs biex anka dawn ikunu jistgħu jagħtu aċċess eh, ta' kura medika l tfal l nisa u persuni oħrajn. Irridu naġru fil-ħidma tagħna biex ikun hemm aċċess għal dan il-pajjiż sa tkun Eh, xi ħaġa importanti ħafna biex ikun hemm il-paċi u l-istabilità anke f'dan ir-reġjun. Il-flussi migratorji lejn il-pajjiżi tal-viċinat ukoll toħloq problema ikbar. U għalhekk irridu nsaħħu l-kooperazzjoni biex niġildu t terrorizmu kull forma ta' estremiżmu reliġjuż irid jiġi tiġi miġilda fin-Niġerja din hija priorità nazzjonali m'għandha tkun priorità għalina wkoll. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja hija wkoll sitwazzjoni li taffettwa s-sigurtà tagħna. Nafu illi l-kontinent Afrikan għandu impatt għad-dinja kollha u b'mod speċifiku għall-Unjoni Ewropea. Għalhekk kulħadd irid jaħdem flimkien biex niġġuldu din il-problema. Grazzi ħafna l-onorevoli Urban Crespo. Grazzi, President. In-Niġerja hija l-iktar eh, produttur ta' żejt eh, kbira fil- fil-reġjun u nofs il-popolazzjoni tagħha qed tgħix fil-faqar minkejja dan. Il-vjolenza wkoll hija kbira, iktar minn żewġ miljuni ta' persuni ġew spostati, l-istupru fuq in-nisa fuq it-tfal, anka għexieren ta' nies li jum huma fetwati mill-Boko Haram, jintefaw il-ħabs, l-għajnuna umanitarja mhux qed tgħin lill-NGOs biex jagħmlu l-ħidma tagħhom. Id-drittijiet u libertajiet qed jiġu kalpestati u għalhekk huwa importanti li aħna eh, nisħu kemm importanti il-liġi umanitarja internazzjonali, il-bżonn li jkun hemm rispett għal mod ta' kif jintużaw il-fondi Ewropej tal-iżvilupp hemm responsabilità wkoll min-naħa tan-negozji tagħna għal ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem, tal-ambjent. Issa qegħdin niddiskutu l-Green Deal il-ġdid tal-Unjoni Ewropea rridu nammettu illi Id-delta fin niġerja hija mniċsa ħafna anke minħabba l-aġir tal-kumpaniji Ewropej. Il-linja tal-faqar u anke degradazzjoni ekonomika, soċjali qed twassal biex ħafna nies jaħarbu minn dan il-pajjiż. Ħafna nies jirriskjaw ħajjithom eh, f'dan it-traġitt, jaqgħu anke vittma ta' eh, violenza sesswali u għalhekk xin reazzjoni tagħna, aħna nibnu il-ħitan fuq il-frontiera, aħna minn flok għandna nieħdu aġir differenti. Irridu nħarsu lejn il-politika tagħna fl-Ewropa u anke l-azzjonijiet tal-kumpaniji kbar Ewropej. Kif dan jista' jaffettwa pajjiż bħal Niġerja u anke eh, pajjiżi oħrajn, hekk nifmu aħjar xed jikkawża flussi migratorji. Għanna l-fondi għall-Afrika, rridu nibdlu eh, l-affarijiet ta' taħt fuq meta aħna inħarsu lejn il-politika il-politika ġeopolitika tal lejn l-Afrika, sinjuri. Aħna ma rridux nitkellmu biss jew inkella nagħtu l-armi, rridu nkunu konsistenti bejn il-kliem u l-fatti u nibdlu id-direzzjoni eh, tagħna tal-politika tagħna fid-dawl tal-Afrika. Grazzi. Isul Tchaikovsky. Usnesení ohledně situace v Nigerii na půdě. Din il-proposta fuq in-Niġerja fil-Parlament tal-Parla Ewropew qed nitkellmu fuq l-insara l-inqatlu dan l-aħħar 11-il persuna il-forzi armati u kol qabdu erba missjonarji atti ta' violenza flimkien ma' l-istupru il-popolazzjoni li tittaħrab minn dan il-pajjiż. X'qed jiġri verament fit-territorju tal-Niġerja iktar minn 6,000 nisrani li ġew maqtula mill-2015 3,000 tifel u tifla qegħdin miżmumma f'kampijiet f'sitwazzjonijiet verament tal biza dawn jiexu. Dawn huma kollha affarijiet li ħerġin eh, tar-realtà fin-Niġerja. Hemm ukoll nafu li il-gvern huwa parteċipi eh, f'dan l-atroċitajiet, f'dan l-ġenoċidju. Nistaw inqablu u kol mal-komunisti, mal-reġim tan-nazi. Hemm bżonn li l-gvern tan-Niġerja jisir iktar konsepolevoli ta' din is-sitwazzjoni. Ma jistax ikun li wieħed jirċievi biss imma jrid jara kif jaġixxi f'sitwazzjonijiet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Benjen. In-Niġerja kważi saret stat fallut għal 20 ta' snin anka minħabba eh, argumenti bejn iż-żewġ Eh, gruppi politiċi l gbar u ah, minħabba fekk ma ġewx indirizzati l-problemi l-kbar tal-pajjiż minkejja li sar ċertu avvanz mill-servizzi militari xorta hemm it-teddida tal-Boko Haram fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż eh, l-użu ta' bombi, attakki fuq il-persuni ċivili u ħafna nies qed jinqatlu il-Boko Haram għandu ukoll eh, anzi jagħmel ċerta attakki fil-Kamerun u anke fiċ-Ċad, ġifri li lim il-frontiera tal-pajjiż għexieren ta' konflitt bejn tribujiet u anka bdiewa u l-affarijiet komplew sejrin għallar f'termini ta' sigurta f'dan il-pajis. In-nisa u t-tfal huma l-iktar vulnerabli f'dan il-konflitt li ħafna drabi eh, jisiru reklutaċ tal-dawn il-gruppi li anka jintużaw f'każijiet ta' bombi suwiċida. U Is-soċjetà ċivili qed tmexxi l kampanja kontra tortura, kontra dawn l-arresti inġusti, però huma l-awtoritajiet ta' Niġerja li għandhom jaħdmu biex jiggarantixxu li dawn l-affarijiet ma jsirux u li jmexxu din il-ġlieda. L-President fl-2019 eh, qal illi sa jwaqqaf din it-tip ta' violenza, allura issa hemm bżonn illi dan l-isforz eh, jiġi verament indirizzat biex din il-weda issir eh, fil-verità li jkun hemm strateġija komprensiva, strateġija li ġiet iżviluppata fil-verità però ma ġietx implementata. Servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati membri jridu jgħinu permezz tal-assistenza teknika. B'dan il-mod eh, għandna nappoġġaw l persuni fin-Niġerja fil-ġilda tagħhom kontra il-vjolenza terroristika. Grazzi ħafna fissem il-gruppi politiċi u nibdew bil-grupp tal-PPE għandna l-onorevoli Zofko għal blue card infakkarkom illi tistgħu tużaw eh, dan il-proċess. Ija komunità kbira ta' kristjani f'dan il-pajjiż madwar 80 miljun persuna kważi nofs il-popolazzjoni eh, tan Niġerja. F'naħa ta' fuq jgħixu iktar musulmani u fin-naħa ta' isfel iktar eh, kristjani. Però eh, rajna ħafna gruppi terroristiċi l-Boko Haram, l-Istat Iżlamiku mm, li jattakkaw il-pulizija, l-armata, l-iskejjel, anka eh, bini reliġjuż. Iktar minn sitt 10,000 Kristjani eh, inqatlu mill-2015 minn gruppi ġihadisti skont ir-rapporti li għandna mill-ġimgħa l-oħra ta' 8 ta' Jannar kien hemm attakk fuq villaġġ eh, jismu Kulben li għandu fih jiexu ħafna kristjani u nqatlu ħafna persuni. Eh, kien hemm anka attakki f'Deċembru eh, fuq il-kristjani għal dar boħra illi waslet għal eh, mewt ta' aktar minn 30 persuna. Responsabilta għal dawn l-attakki kienet l-Istat Iżlamiku minħabba il-qtil tal-mexxej fis-Sirja tal-Istat Iżlamiku Baghdadi. M'hemmx biżejjed effiċjenza f'din il-ġlida kontra t terrorizmu, mhux qed titqies din il-persekuzzjoni tal-Kristjani fil-proċess. Niddiskutu każ wara każ stazzjonijiet eh, violenti kontra minoritajiet reliġjużi u wasal il-ħin illi l-komunità internazzjonali tifhem din il-persekuzzjoni reliġjuża. L-Afrika huwa kontinent reliġjuż ħafna u ħafna drabi eh, ir-reliġjon tintuża bħala skuża għal violenza l-Unjoni Ewropea tittuża l-istrumenti finanzjarji tagħha eh, biex tiżviluppa f'dan ir-reġjun fil-protezzjoni wkoll tal-minoranzi reliġjużi, tiffoka wkoll fuq id-dialogu bejn reliġjonijiet differenti f'dawn il-pajjiżi terzi. Ix-xahar li għadda tajna il-premju eh, Sakharov il-martri eh, musulman u Mannix nistħu illi aħna nejdu meta xi ħaġa ssir ħażina, meta rajat insejħulu rejat. Grazzi issa fissem l-SND Ajena. Grazzi ħafna. Il-Niġerja għandu 200 eh, miljun eh, 200 eh, miljun popolazzjoni u mill-ikbar pajjiżi tal-Afrika. Imma nafu li dan l-aħħar snin hemm ħafna tensjonijiet il-problema tal-Boko Haram, l-attakki terroristiċi, dan l-aħħar snin qatlu ħafna nies. Ħallew ukoll miljuni ta' refuġjati. Il- anki fil-żoni remoti fej eh, eh, dawn ir-rajja li dejjem imorru ifittxu żoni iktar fertili. Il-konflitt il konflitt tal libja u koll li għandu riperkussjonijiet fuq is-saħel kollu anke fuq in-Niġerja. Hemm bżonn naraw li, li nsibu soluzzjoni għal problema tal-Libja garantixxu li r-risorsi naturali tan Niġerja, il-metalli, il-gas u anki iż-żejt, niftaklu l-kas ta' xell li l-popolazzjonijiet lokali ġew kien attakom għax kien qed inniġġes kien qed jisraq anki dawn ir-risorsi ta' żejt lajnuna umanitarja urġenti għall 10 miljuni ta' popolazzjoni vitmita ta' dan in-nuqqas ta' stabilità, il-kriminalità u wkoll kbir li hemm traffikar ta' droga, ta' prostituti, ta' armamenti imħabba wkoll dawn il reati eh, finanzjari fuq livell dinji imħabba l-evażjoni fiskali In-Niġerja nan isu bħala par eh, partner prioritarju fl-Afrika. L-istabilità ta' dan il-pajjiż hija importanti li ċad il-Kamrun, il niġer li huma l-viċini ta' dan il-pajjiż li qegħdin anki l-Golf tal-Ginea nafu li hemm ħafna traffikar f'dan ir-reġjun kollu. Għalhekk l-istabilità għall-kontinent tal-Afrika kollu, in-Niġerja jrid jibqa' stabbli bħala pajjiż. Grazzi ħafna. Rodriguez képviselőtársunk. Grazzi, ħafna sa fisem il-grupp ta' eh, Renew l-Onorevoli Rodriguez Ramos. Grazzi ħafna, Signora President. In-Niġerja hija t-tielet eh, l-iktar pajjiż fid-dinja li huwa affettwat mill-terrorizmu. Eh, L-Iraq u l-Afganistan biss għandhom problema ikbar. Wara 10 snin tal-vjolenza tal-Boko Haram, is-sitwazzjoni qed tkompli sejra il-baħar tiġi aggravata aktar u iktar. Konflitt bejn gruppi etniċi, bejn il-Musulmani, il-Kristjani u anka riċenti rajna wkoll żieda fil-vjolenza eh, fil-rizorsi, mħabba rizorsi bejn rajja, bdiewa. Din hija emerġenza. u s-sitwazzjoni hija l-iktar gravi għal dawk vulnerabbli, in-nisa, it-tfal, in-nisa li diġà eh, jgħaddu minn prassi ta' diskriminazzjoni, eh, mill-mutilazzjoni ġenitali it-tfal qed ibatu minħabba l-kondizzjonijiet imwera huma reklutaġġi eh, għal dawn il-gruppi terroristiċi u anka ġieli jispiċċaw eh, jinqabdu mill-armata Niġerjana jiġu akkużati li qegħdin jipparteċipaw f'attivitajiet terroristiċi mingħajr provi. Hemm ħafna tfal detenuti u l-gvern u mm, l-servizzi militari mhux qed jagħtu aċċess għal faċilitajiet militari tagħhom. Aħna nappellaw biex l-awtoritajiet Niġerjani jpoġġu il dawn it-tfal fidejn l-awtoritajiet ċivili. Hemm bżonn li jkun hemm il-ġlieda kontra t-terrorizmu u li jkun hemm qafas illi jipproteġi l drittijiet fundamentali, speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli, aħna nappellaw il-komunità internazzjonali b'mod partikolari l-Kummissjoni kif ukoll l-Istati membri biex inkomplu nagħtu assistenza teknika kif ukoll appoġġ ieħor sabiex inżidu l-paċi f'dan il-pajjiż. Nirringrazzjak ħafna. Il-kollega Langen Stephen mux ijatawa lek naddu għas ġenjura ċekkardi. Grazie, President. Fl-indifferenza ġenerali fil-Niġerja eluf ta' nsara qed jiġu maqtula minn fundamentalisti islamiċi. Il-terrorizmu għadu ħaj u dak li qed jiġri fil-Niġerja eh, hija eh, il-prova. Ftit ġranet ilu Boko Haram ħareġ video fejn qatlu 11 il-priġunier nisrani il-propju il-ġurnata tal-miliet biex jisfida il-ċiviltà tal-ponent. Eh, hemm xi 30 milju, 30 elf li ġew maqtula minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej ej, eh, illi promuovu paċi, tolleranza u rispett ma sar xejn biex inwaqfu din is-sitwazzjoni li kuljum eh, tiperikola il-ħajja tal-ħafna innoċenti li għandhom l-unika eh, l-uniku problema tagħhom li huma insara. Fl-aħħar snin il-guerriljeri fanatiċi eh, edin joqtlu eh, villaġġi sħaħ fiċ-ċentru tal-pajis biex jizlamizzaw in-Niġerja. Hemm bżonn inwaqfuhom mill-aktar kmini. L-Ewropa għandha tkompli Eh, tares u tiftakar f'dan u ridu niddefenduhom kontra il-brutalizmu islamista. Ċalutaxxum ki għażis jarbu. Is-Sur Czarnecki issa għall-ICR. Grazzi ħafna, Signor President, Komissarju. Qed nitkellmu fuq pajjiż li għandu storja twila iktar minn elf sena e, ilu jipproduċi il-ħadit e, anki skulturi tat terrakotta pajjiż li għandu storja twila il-Boko Haram xirrid kif irid jirrendih lil dan il-pajjiż. Ix x'istampa qed jagħti tiegħu stess dan il-pajjiż qed jiġu maqtula eluf ta' nsara f'dan il-pajjiż. Għalhekk iridu noqogħdu attenti ħafna ma nistgħux noqogħdu ma nagħmlu xejn nibqgħu sikta naraw l insara jiġu maqtula minn terroristi huwa id-dmir tagħna. U hemm bżonn verament aħna nagħmlu ġlieda kontra t terroristi. Grazzi ħafna. Kjax lehetőséget is. Kékkártyás. Smajna issa il-grupp issa għanna il-kellima fuq il-livell individuali. Issa u koll tistaw tużaw il-blue card mod elettroniku jew il-mod tradizjonali. Għalek l-ewwel nisimaw is-Sur Peter Vandalen mill-PPE. Europese mut. Signora President, l-Unjoni Ewropea trid eh, tiġbed linja issa. Id-batija tal-Kristjani mod partikolari fin-Niġerja hija inaċċettabbli. U dak huwa x-xogħol li għandu jagħmel rappreżentantoli u CFSP. Is-sitwazzjoni fil-pajjiż ma tistax tibqa' dejja hekk. Ejja nieħdu l-azzjonijiet meħtieġa u naraw li relazzjonijiet tagħna ma dal-pajjiż man Niġerja jitwaqfu jekk dan il-gvern ikompli e, bil-til tal-Kristjani u ma jindirizzax il-problema tal-Boko Haram. Aħna wkoll rridu nirriflettu fuq l-azzjonijiet, ma nistawx inkomplu eh, b'relazzjoni tagħna fejn l-abbuż u l-korruzzjoni hija preżenti. Wasal it-tmiem għal kliem firaħ tagħna. Ħafna nies batew fin-Niġerja tafu bil-216 il-tifla kristjana li ġew eh, maħtufa fl-2014. Ħafna minnhom ma ġewx dawk li ġew eh, kienu traumatizzati eh, mill-stupru. Il azzjonijiet kriminali tal-Boko Haram ilhom għaddejna l-ħafna snin twal. l-ġimma li għaddiet uh, eh, l-isqof talab għal tmiem tal- tal-abbuż fuq il-Kristjanu għal il-Boko Haram donnu isu bomba. Il-gvern wiet li jindirizza l-kwistjoni tal-Boko Haram Iżda sfortunatament ma saret ma tieħdet l-ebda azzjoni. Allura l-Unjoni Ewropea trid twaqqaf kollox sabiex tinkoraġixxi l-gvern Niġerjan biex jagħmel il-passi meħtieġa. Grazzi. If you would mind putting your headphone on because there is a blue Jekk joġbok erġa' tfal headphones tiegħek għax għandek eh, blue card. Retnőhöz intézni elfogadja? Għanna blue card għalik. Sur Sofol xtaq jistaqsi taċċetta? Iva, tajjeb wis. So, sur Sofol għandek 30 sekonda. Grazzi ħafna, Signora viċi President. Eżis, kollega Il-Kristjani huma fil-fatt l-aktar grupp reliġjuż persegwitat fid-dinja u dinja tema li qed tiġi indirizzata eh, fil-medja speċjalment dik Ewropea. Għaliex huwa l-każ, għaliex da qed isiru daw il-persekuzzjonijiet, għaliex mhux qed nitkellmu daqshekk dwarhom. Aħna bħal MPs eh, fil-Parlament Ewropew x'nistgħu nagħmlu biex inbidlu l-perċezzjoni. Grazzi. Voorzitter, ik ben het helemaal met de collega eens. Grazzi. Ħafna jiena naqbel bisħieħ mal-kollega tiegħi. Qed naraw il-pressjoni per eh, saħan sitra mewt fin Niġerja u mhux qed isir biżejjed attenzjoni fil-medja mhux qed tiġi indirizzata. Palma għal-kollega għanna intergroup għall espressjoni reliġjuża u tolleranza u dan se jiġi stabilit għal darboħra jina ehm, qiegħed fil-kuntatt ma' dil-kwistjoni, dil-kwistjoni għandha tkun part integrali tal agenda tagħna Tinħarsu li l persekuzzjoni tal-Kristjani fostom il-persekuzzjoni tal-Kristjani fil nigeria tal-Kristjani. U darboħra rġa il-headphones tiegħek. Signori, Signora Arena tixtieq titolbok eh, blue card ukoll. Grazzi. Grazzi tal-li qed eh, it-tieni ċans nitkellem. Eh, aħna għanna nirreġixxu b'mod li jirrispetta il-nies, però il-PPE jivvota kontinuament kontra il-diligenza il, il, e il, il, il, il, il, il, fil-reġunijiet, fil-rigward ta' reġunijiet fejn hemm dawn il-tip ta' gwerer. Dak fisser il-grupp tiegħek ħajvota sta' favur due diligence li eh, huwa attiv f'dan il-pajjiżi? Seconds. 30 eh, sekonda. Iva, il-kollega għandha raġun li qed titkellem dwar dritti tal bnin tal-bnedmin, il-libertà tal-espressjoni religjuż, aħna qed nitkellmu dwar daw il-pajjiżi fejn ikun hemm il-ksur ta' dawn il-liġijiet, qed nitkellmu dwar l-Indja eh, fost pajjiżi oħra. Issa l-grupp tiegħek għajjem dil-kwistjoni u aħna rridu namlu minn kollox biex eh, fejn jidħlu id-drittijiet tal-bniedem libertà ta' reliġjon naħdmu fuq l-istess prinċipi, ja naħdmu flimkien fuqha. Grazzi. Grazzi ħafna fissem l-essendi l-Honorevoli Jones. Iva aħna nikundannaw kull eh, forma ta' abbuż jiġri fejn jiġri speċjalment dan eh, qed jiġri fin-Niġerja. L-abbuż kontra n-nisa u tfal huma l-iktar dawk preżenti fid-dinja u ma l-iktar nies vulnerabbli u ma l-iktar nies illi jintlaqtu irridu nagħmlu minn kollox biex nipproteġuhom madwar id-dinja speċjalment fin-Niġerja rajna ħafna tfajliet li ġew traffikati ħafna snin il uħut minnhom għadhom neqsin. Il-Multinational Joint Task Force irid ikun li jimxil qudiem li jagħmel ix-xogħol tiegħu brabta mal-Unjoni Afrikana u l-atturi kollha li huma fuq il-kontinent Afrikan. Nixtieq eh, fl-aħħar diskors tiegħi nixtieq nirringrazzja lil kull persuna li rappreżentat il-reġjun tiegħi il-Wales eh, matul iż-żmien meta l-Parlament Ewropew kellu elezzjoni diretti. Nixtieq nirringrazzja lill members koll membri kollha l-istaff tax-xogħol li jagħmlu eh, għal uh, ċittadini ta' Wales. Nishtiq nringrazzja wkoll il-gruppi favur l-Unjoni Ewropea ta' Wales illi ehm, ħarġu eh, bruħom u bġesimum. Grazzi aħna il-parlamentar mod partikolari eh, kontu kollegi eccellenti u kuraċ. And we would like to thank Nishtiq nirringrazzja u Grazzi. Issa, fissem il-grupp Renew l-Onorevoli Haranzova. Il-Boko Haram ilu jiterrorizza l-Nigeria l-aktar minn 10 snin issa. 36.000 ruħ inqatlu u il-Boko Haram u gruppi terroristiċi oħra l-attakki tagħhom qed jikbru għalkemm dawn huma diġà tħassib kbir eh, fil-Niġerja tiffaċċja wkoll violenza oħra etnika u reliġjuża. Dawn l-attakki kriminali qed isiru mingħajr l-ebda forma ta' impunità. Eh, ħafna Niġerjani qed jitilqu minn pajjiżhom qed jaħarbu, iżda riski ta' sigurtà waslu wkoll biex l-Aġenziji Umanitarji jitilqu mill-pajjiż ukoll il-Gvern Niġerjan irid jieħu pass lura sa u jilqa l-sfida biex jiggarantixxi drittijiet tal-bniedem li ċittadini u jżomm l-istat ta' dritt. Fis situazzjoni diġà instabli l-gvern rrit jiddeskala eh, tensjonijiet reliġjużi u etniċi. it terrorizmu bħalma nafu ma jaf l-ebda frontiera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 Grazzi, Signora President. L-infiltrazzjoni islamista fl-Afrika tal-Punent jider li fin niġerja eh, sabet eh, l-iktar eh, art fertili ħafna moħrija mod partikolari fil-ġurnata tal milet Il-reliġjon nisranija hija l-iktar persegwitata fl-Afrika u bnadi oħra kif jista' jkun mod ieħor fil-waqt li l-komunità internazzjonali tibqa' ma tagħmel xejn fis-Saħel, Franza biss qiegħda tiġġieled kontra t terrorizmu fuq 8 miljun eh, kilometru eh, kwadru jiġifieri territorju daqs l-Ewropa jiġġieldu kontra l-Islamisti xiridu ngħidu dwar u kripusse li eh, jużaw tant nies li jitkellmu ħafna u ma jagħmlu xejn anke fir-rigward tal-NGOs. U mbagħad naraw attakki u infiltrazzjoni ta' dawn l-organizzazzjonijiet eh, eh, meħtieġ hemm bżonn li noqogħdu attenti, hemm bżonn illi ninaqdu aktar għaliex jidher li din il-gwerra se nirpuha biss b'azzjoni sovrana. Grazzi.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 il-proċess ta' korruzzjoni eh, huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi. 87 miljon jgħixu fil-foqor, fil-faqar kbir. Eh, u l-ikbar problema bejadu ta' xej fin-Niġerja hija t-terrorizmu. Skont l-Index Terroristiku Internazzjonali l-Niġerja tinsab fit-tielet post wara l-Iraq wara l-Afganistan il-vitmi tal-terroristi islamiċi u ġeneralment se jkunu il-kristjani. 20.000 ruħ mietu eh, minħabba dan, zewċ miljon ruħ eh, ħarbu mill-pajis. Allura nitlob eh, li l-President li għettimmeċi l-pajis mill-2005 biex fl-axħar jibda jproteġi ċittadini tijaw. Grazzi. Ehm, jimportat il-bess il-headphones. Għandek mistoqsija blue card taċċetta? minnant s sur Sansej. Sur Sansej, kjoġbok, għandek nofs minuta. Grazzi ħafna. B'interess kbir qed nisma dan id-dibattitu. Utli ħafna u importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea trid tieħu pożizzjoni ċara fir-rigward tal-affarijiet li qed jiġru fil- kontinent Afrika. Meta nkellmu dwar eh, Niġerja qed nisimgħu dwar il-persekuzzjoni kontra l-Kristjan. Eh, inti qed tara possibilità biex dan id-dibattu għal darboħra hawnhekk isir sabiex forsi nkun nistgħu nidrizzaw il-kriżi kristjana fid-dinja kollha. Grazzi. Grazzi, il-blue card għandek eh, l-iskop tagħha biex ikollok mistoqsija jekk eh, għandek opinjoni ittija eh, waqt il-KGDI. Sur Bjelan għal 30 sekond. Grazzi ħafna, eżis kollega, Ivan qabel ma dak li għet inti il-Kristjani u ma l-iktar grupp reliġjuż persegwitat fid-dinja bħalissa l-lum qed niddiskutu dak li qed jiġri fin-Niġerja iżda f'Ottubru kon qed nitkellmu dwar sitwazzjoni fl-Eġittu fejn il-Kristjani qed jiġu persegwitati wkoll u għalhekk nemmen illi skont il-tendenza ta' sena wara l-oħra naħseb fil-Parlament Ewropew għandna nitkellmu wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-Kristjani fid-dinja. Grazzi ħafna. Grazzi, issa għandna l-Onorevoli Bellamy. Fil-25 ta' Deċembru kien hemm nies illi inqatlu u eh, seminaristi inħatfu fin-Niġerja dejjem kellhom bejn 18 u 23 sena mbagħad inqatlu n-nies fuq f'attakk fuq villaġġ ehm, Nisrani u mbagħad vittmi diretti tal-ġihadismu ta' Boko Haram b'mod partikolari f'dawn l-aħħar 10 snin. U dana għaliex qed jiġri l-ewwel net għaliex dan il-konflitt li għaddej fil-pajjiż um, uh, ma rridux naraw illi wara din il dawn l-attakki il-kamp tal-battalja ta' eh, l-Islamisti kulħadd qed jipprova eh, joqtol l-nisara mbagħad il-passività tal-gvern Niġerjan saħan sitra wkoll il-kompliċità tal-forzi tas-sigurtà li ma jagħmlu xejn u aħna l-gvernijiet irridu li faċċaw ir taħħom tagħhom huma jridu jħarsu l-paċi u jiggarantixxu id-drittijiet tal-minoranzi. U mbagħad hemm il-fraġilità tagħna lix fil-Afrika l-Istati Uniti qegħdin jirtiraw, l-Unjoni Ewropea ma sarra fal xejn u għalhekk qed nieħdu inħallu l-ħadd ieħor jieħodilna postna ċina Turkija, il-Qatar dawn il-pajjiżi kollha li għandhom interess, interess ekonomiku imma anki eh, interess ideoloġiku biex jieħdu azzjoni f'dawn ir-reġuni u biex ikomplu jirrenduh aktar fraġli. L-Ewropa tittamel il-parti tagħha biex tigarantixxi rispett ta' drittijiet tal-minoranzi u tal-insara li għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna u anke biex nigarantixxu l-ekwilibrju f'dan il-reġuni rridu npoġġu l-gvernijiet quddiem ir-responsabbiltajiet tagħhom u l-Ewropa trid tagħmel il-parti tagħha fin-Niġerja. Solo daru kif ixelu Grazzi ħafna. L-Onorevoli ċodaru għal għall-SND. Grazzi ħafna. Dan huwa post perikolus ħafna, eluf ta' nies qed jitilfu ħajjithom soluzzjonijiet eh, f'dawn il-sitwazzjonijiet huma diffiċli. Jiena naħdem eh, fir-Rumanija fi sptar eh, tal-emerġenza u sfortunatament meta nħares lejn il-miżur li qed jittieħdu fin-Niġerja ma kinux effiċjenti daqskemm aħna kif xtaqna. Jiena ser nivvota għal din ir-riżoluzzjoni eh, b'żewġ idej kważi kważi. Għandna bżonn politika ġeostrateġika b'saħħitha sabiex nipproteġu n-nies fin-Niġerja iżda wkoll Ewa eh, ironiku li nkomplu nbijaw l-armamenti l-Niċerja. Eh, Jina kont eh, qed naħdem bħala volontarjat fin niġerja u se nkompli namela jekk ikun hemm il-każ. Fadal ħafna xi jsir, però grazzi. Grazzi, Signora Sardonna. Kuljum fid-dinja jmitu il nisrani jmitu imutu waqt li kunu għad il-knisja jmorru xol, f'nofs it-triq, l-iskola, fil-kindergardens waqt li kunu għedin jitolbu jew imorru f'pellegrinaċ nisa jiġu eh, maħtufa u stuprati jew ikunu tfal jiġu torturati. fin niġerja eh, persekuzzjoni tal-insara 13.000 knisja abbandonata, 300.000 spostati F'Deċembru kien hemm eżekuzzjoni drammatika mill-ISIS taħdax il-Nisrani. Fin-Niġerja l-insara b'mod partikolar fit tramintato huma marġinati, persegwidati, attakkati m'għandhomx drittijiet laqas fl-iskola anke fis-soċjetà. L-Ewropa qudiem dan kollu ma tagħmel xejn ebda sinjal, ebda weda konkreta ta' protezzjoni, ebda intervent serju. Kif qalet Orjana Fallaci, uh, punent stembaħ il-ninsara li huma persegwidati għandhom bżonn lajnuna tagħkom. Sa kif ix Grazzi, Surfidanza. Presidente, 11 Grazzi President, 11 nisrani maqtul u rasom imħanxra fil-ġurnata tal-miliet, ħafna maqtulin attentati minnaħa tal-Boko Haram li jirrappreżentaw il-saħħa tal- tal-Istat Islamiku Dana qed jiġri kollu taħt il-presidenza ta' Buhari minkejja l-wediet l-insara ssir il-persekuzzjoni tagħhom fl-2018 1200 1200 ruħ inqatlu l-insara jinqatlu minħabba twemmin tagħhom imma fir-riżoluzzjoni li se nivvotaw illum il-kelma nisrani jew insara kważi laqas tidher l-emendi fuq l-insara persegwitati m'għaddewx hawnhekk tal parlament verament jekk aħna rridu nkunu serji rridu l-ewwel qabel kollox nirrikonoxxu il-vittmi u fl-aħħar mbagħad irridu koll nikkondizzjonaw il-politika ta' kooperazzjoni man-Niġerja fuq ġlieda li għal eh, kontra l-Islamizmu. L-Onorevli Sokol għal Pepe. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kristjani huma l-iktar komunità reliġjuża persegwitata fid-dinja llum. Din mhijiex l-impressjoni personali tiegħi iżda huwa fatt. Ftit ċifri Fl-2018 aktar minn 4000 Kristjan inqatlu. Aktar minn 240 miljon Kristjan madwar id-dinja ġew persegwitati sempliċement tal huma Kristjani, wieħed minn disa Kristjani fid-dinja. Ejja naħsbu dwar dawn iċ-ċifri x'qed jgħidulna. Il-perċezzjoni fil-punent, speċjalment fil-medja, hija l-oppost. Fin-Niġerja, għanna situazzjoni ferm arminek. Sena li għaddit kien hemm 250 Kristjani li nqatlu 6000 f'daw l-aħħar ħames snin mill-2015. Ġifieri, eluf ta' Kristjani nqatlu għaliex sempliċement huma Kristjani. Allura rridu ngħidu frankament li din dan mhuwiex konflitt bejn il-Vant u l-Punent iżda eh, din hija persekuzzjoni kontra l-Kristjani illi kważi kważi nistgħu ngħidu huwa ġenoċidju eh, eh, jiġu stuprati, jiġu negati l-propietajiet tagħhom. Din hija persekuzzjoni sistematika tal-Kristjani fin niġerja U Niġerja huwa pajjiż fejn il-Kristjani għandhom 5% 50% tal-popolazzjoni tagħhom. U immaġinaw x'qed iħossu eh, iħossuhom ishom il-minorità. Allura għanna bżon nitkelmu dwar persekuzzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja f'dan il-Parlament. U rridu nitkelmu b'mod ċar dwar minar lebda uh, kantuniri l għaliex dinja problema il l-Unjoni Ewropea trid telep u tiġilet. Grazzi. Grazzi. <coughs> Is-Sur Tovalieri. Sulla fuq il-komunità tal-insara fin niġerja qed jiġri ġenoċidju fl-aħħar 11-il armata li jaf minnu ħati ma ma jagħmel xejn dak li ġara fil-miliet kien jissejjaħ massakru 11 il-nisrani illi inqatlu u erba tiemil u erba seminaristi ġew maħtufa f'żona fejn natem il-liġi tax xarija fin-Niġerja naħseb se ssir il-Darfur jew ir-Rwanda l ġdida hemm 30,000 vittma eh, ċivili u ħafna persuni spostati li qegħdin jippruvaw jiġu fl-Ewropa fl-2017 tal-u minn Niġerja miljun u 300,000 ruħ. L-Ewropa li rifjutat illi tinkludi fil-Kostituzzjoni radiċi ġudaiċi kristjani ma tistax tagħmel l izbal illi ma tagħmel xejn il-fundamentalisti islamici ma jirrappreżentaw periklu bissa għan Niġerja jew għall-insara Niġerjani imma anki għaż Ewropej u l-futur tal-futur ta' uledna. Grazzi l-Onorevoli Rajsen. Voorzitter, duizenden doden. President, eluf mejta miljoni eh, spostjati, knejjes maħruqin, djar devastati. Din hija situazzjoni kera eh, ta' 20 ta' snin ta' persekuzzjoni fin niġerja rajna differenzi din is-sitwazzjoni eskalat u issa qed naraw l-Islam radikalist, l-Islamic State u l-Boko Haram li qed jikber. Hemm konflitt bejn il-Fulani u l-bdiewa Kristjani fil-reġjun. Attakki intensi ħaddejjin bħalissa u qed nitkellmu dwar komponent reliġjuż f'dan kollu. Il-fatt huwa li aktar u aktar nies qed eh, jitwarbu mid-djar tagħhom stess u l-eżistenza tagħhom qed tiġi devastata, mkisra. Il-gvern Niġerjan mhuwiex qed jindirizza dis sitwazzjoni mod adekwat u ir-reżoluzzjoni tagħna tifoka propja fuq hekk Issa l-Unjoni Ewropea x'miżuri se tieħu biex teleb dil-vjolenza li hemm f'Niġerja. Grazzi. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Buenhuero. Grazie, Presidenta. Grazie, President, Komissarju. Dal id-dibattitu li tikonna l-lum. jirrispondi għal eh, avvenimenti li saru fil milit meta ġew maqtula fil-Niġerija eh, insara għax kienu qegħdin <clears throat> jiprofessaw il-fidi tagħhom u għallum qed ikonna din il <clears throat> dan il dibattitu għax kienu hawn dawn l-attakki, mhux xi attakk iżolat. Huma attakki li qegħdin isiru kontinwament u l-awtoritajiet jibqgħu passivi. Biex intikum xi ċifri ta' dawk li ġara mill-2015 il fuq minn 6000 nsara midu fidejn terroristi. Bla dubju li l-Niġerja għandha drammi oħra u Boko Haram qed joqtol għal musulmin u għal lut ukoll. <clears throat> Imma dan il-każ huwa dram li huwa l-persekuzzjoni tal-insara fid-dinja. U nix eh, nispostaw id-dawl Kien hemm iżjed interess li wieħed ineħħi l kelma nsara milli wieħed jitkellem fuq dwar il-Greċja. Għandna nifokaw fuq l-insara. Fl-aħħar plenarja tkallimna dwar l-attakki ta' Burkina Faso u llum qed niddispeċina ġara fil niġerija Jien nibgħat il-kondoljonzi lill-familji u ħbieb tal-vittmi, ma nixtieq nuża l-aħħar sekundi biex nfakkar ċifri biex nifmu li aħna naraw persekuzzjoni tansar fid-dinja li l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' ma tajt xejn. Titreaġixxi. Qed nitkellmu dwar valuri tal-punent. Eh, valuri insara li fuqhom bnejna l-Ewropa fl-2020 600 eh, eh, nsara ġew maqtula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 L-Onorevoli Tomaċ għandu mistoqsija għalik. Sur Tomaċ, 30 sekonda. Sur Tomaċ, ek joġbok. Kollega nostra prezentat nishte. Grazzi. Il-kollega tagħna prezenta ċifri das tassew kera. Uwa ħasra li l-Kristjani jiġu persegwitati saħan sitra waqt il-miliet fi żmien il-miliet. Nixtieq nitlob lil kollega biex tispjega xi trid tgħid eh, dwar meta qalet eh, xi forma ta' azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kontra Kristjani li qed jiġu persegwitati. Grazzi, eh, l-risposta. Grazzi, President. Iva, uħut mill-kollegi diġa għalwa fil-plenarja. Aħna ma nistawx nevitaw ir-realtà li qed tiġri fil-kontinent Afrikan. L-autoritajiet tal-Niġerja għandhom bżonn jiddefendu l-insara u mhux jibqgħu hemmhekk iħarsu bħal sfortunatament qed naraw. Il-forzi ta' Sigurtà mhux qegħdin jiddefenduhom, għandna bżonn nesiġu li dan isir. Grazie President. Grazie President. Se nivvotaw favur sabiex nikkondannaw il-persekuzzjoni tal-insara fin-Niġerja u uh, għallix għedin propju niddiskutu daw l-affarijiet, nistax nara kif l-artikoli ta' din ir-riżoluzzjoni tħassret il-kelma insara fir rigward tan nisa u rġiel li ta' kuljum huma umiljati, torturati, maqtula fin-Niġerja. Mod partikolari fil-ġurnata tal-miliet jew fi żmien il-miliet jew fil-seasons greetings kif mod ipokrita insejħulhom hawnhekk serna nafu li l-attakki fuq l-insara kienu 260 miljon u 2983 eh, inqatlu jiġifieri iktar minn dak li nqatlu fl-attakk fuq il-Twin Towers. U din il-klassifika in-Niġerja laqqas biss iqeda fost l-ewwel għaxar pajjiżi. Az utolsó hozzászóló Hetman képviselőtársunk az Ewropej Nejpadboe. L-aħħar kellim huwa l-Onorevoli Hetman. Grazzi ħafna, Signor President, Signori. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja hija waħda ta' sew diffiċli. Mill-2015 l-organizzazzjoni terroristiċi bħal Boko Haram qatlu 6,000 Kristjan. U fid-dawl ta' dat teddit kbir u uh, bla dubju ta' xej il-fatt li il-President uh, għandu jaħdem biex jaqqat uh, il-ċittadini. Irridu namlu minn kollox biex nissiguraw il-sigurtà ta' daw ċittadini. Allura għanna nitolbu l-autoritajiet niġerjani biex tittieħed azzjoni u il-terroristi jiffaċċjaw il- l-autoritajiet legali. Ma nistawx naħdmu f'sitwazzjoni fejn dawn in-nies eh, jiġu medda l-drittijiet umani tagħhom. Eh, dawn imor kontra saħansitra l-Kostituzzjoni Niġerjana dan mhux biżejjed biex niġildu kontra terrorizmu. L-attività terroristiċa hija eh, snin twal ta' radikalizzazzjoni u sabiex nindirizzaw din il kwistjoni rridu ngħaddu eh, għal dialogu reliġjuż eh, naħdmu mal-minoranzi. U Nigeria għandha kriżi umanitarja kbira wkoll. Aktar minn nofs il-popolazzjoni tgħix f'povertà kbira. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkun indipendenti minn dan kollu. Irridu najtu, nitolbu l-autoritajiet eh, niġerjani għal eh, azzjoni favur il-paċi. Ħafna NGOs eh, umanitari ħarbu minħabba situazzjoni u għalek ħafna nis mandomx bizzejiet għajnuna li tant għandhom bżon. Grazzi, grazzi stanaddu għal proċedura Catch KHDI għanna seba punti eh, u għanna ċans nisimawon kolla l ewel persuna li se titkellem u l-onorevoli Heysel għall-SND. Klara, eh, għano Nigeria jenawżaj obrowska krajna f'Afrikes. Grazie għafna, Nigeria hija pajis kbir u l-Afrika għanda potenzjal kbir u għandu ħafna risorsi wkoll tista' tkun mexxejja fil-kontinent għandna bżonn ikollna relazzjoni tajbin. Imma Niġerja hija soġġetta għal dawn l-attakki terroristiċi u ma l-insara li qegħdin ibatu li qegħdin isofru mhux biss l-insara manki l-Musulmani li qegħdin eh, jiġu attakkati. Għandna ngħidu li dan huwa konflitt ta' natura soċjali u ekonomiku vej dawk li huma Eh, bdiewa u dawk li huma rajja tal-merħli. Aħna għandna bżonn nagħtu għajnuna monetarja u għandna jkollna dialogu ma' Niġerja. Mal-gvern ta' Niġerja għandna ninsistu li għandu jkun hemm eh, libertà reliġjuża u dritti tal bidem L-ordinali. Sfortunatament il-violenza mi ħaġa ġida fin-Niġerja u aħna ħaġa naraw fil-Irlanda li jgħidu li min fittex l-azil eh, huma migranti ekonomiċi. Verament għandhom jarawx qed jiġu f'dak il-pajjiż eh, konflitt ta' xar snin b'gruppi bħal Boko Haram li evidentement eh, erixen ta' eluf ta' nies u ġew spostati l fuq minn 10 miljuni u 10.000 telef neqsin. Kif jista li 50% tal-popolazzjoni jiexu f'dan uh, uh, uh, fil-faqar meta għanda 12 pajjiża li huwa produzzjoni ta' ola għandna naraw il-rol tal-kooperazzjoni tal-kumpaniji Ewropej, Franċiżi, Ingliżi, l-National Petroleum Corporation ta' Nigeria nifisa ma tħallax taxxi qed ikollhom patt impatt ambientali ikraħ u wassalu ukoll għal mewt. Aħna naqdu da kollox. Għaliex eh, tidħol fil-barbarizmu. U għalek dawk li eh, jibku għanna solomajni li salvit il-pajizom mit-tib ta' reġimni fil-Nigeria. Grazie għafna naddu għal-kellimni miss. Sur Kalif mill-PP. Eh, Grazzi ħafna, President. President. Dan il-grupp terroristi Boko Haram huma il-raġuni prinċipali dak li qed jiġri fin-Niġerja. Naqbel ma dak li għanna namlu dak li nistaw għal dawk il-mit tfajla li għedin li ġew maħtufa mill Boko Haram. Specialment, meta zonf moħħok l-autoritajt qed jippruvaw jitemmu Boko Haram, mu importanti li jkunu fun maħna. Daw il-pajjiż għandu ħafna risorsi, naturali ma wkoll huwa wieħed mill-pajjiżi li żed foqra. meta nġu refugjati u meta n-kwissjoni ta' tibli fi klima u li uħet ħares n-ninsari, ħagġa oħra li għanna bżon li għanna bżon nittrattaw fil-ġejjini. Grazie ħafna. L-Honorable Hetzberger. Fissem il-grupp tal-ħodor. Signora. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja, l-pajjiż li huwa l-iktar kbir fl-Afrika. Jimportat um bil-wieqfa Is-sitwazzjoni fin-Niġerja l-ikbar pajjiż fl-Afrika tħassibna wkoll id-deteriorazzjoni tas-sitwazzjoni tas-sigurtà u vjolenza mifruxa li edha twassal spostamenti kbar tal-popolazzjoni u bżonnijiet umanitarji kbar. Fl-2014 Boko Haram ħatfu nisa zazax u e, użawhom bħala skjavi sessuali. Il-vjolenza kontra n-nisa edha teħrax u edha e, l-iktar bbażata fuq in nisa pereżempju tal-Kamerun Dan l-aħħar eh, sorijiet ġew maħtufa u mitfuwa il-ħabs. Aħna nikkondannaw dan l-attakki reliġjużi u etniċi. Aħna nasbu li madwar miljun u nofs persuna huma milquta mill-kapaċità tal-organizzazzjonijiet umanitarji illi jkollhom aċċess għal ħafna mit-territorju fiż-żoni fejn hemm aċċess diffiċli 60% ta' tfal eh, huma ibatu l-ġuħ. L-Unjoni Ewropea għandha tinaqat u ssib mezzi ġodda ta' kif taħdem mal-gvern tan-Niġerja biex tasal l-għajnuna umanitarja u hemm bżonn iktar u iktar illi din il-vjolenza fuq in-nisa u l-komunitajiet reliġjużi tieqaf dak li ġara fil-ġurnata tal-miliet mandu qatt jerġa' jirrepeti ruħu. L-Unjoni Ewropea trid taħdem għal gvern tan niġerja sabiex issir progress fil-rispett tal-prinċipju umanitarji ikun hemm dialogu mal-awtoritajiet sabiex eh, tieqaf din il-ħruxija fuq il-popolazzjoni ċivili u tieqaf l-isfruttament sesswali ta' dan l-aħħar 10 snin irridu nitolbu ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertà ta' twemmin. Please keep the one minute because we are. Ekki ġobkom, il limitu tal-ħin, inkella ma jkun ħin għall-oħrajn. Il-sur pospixil. <clears throat> mill-LPP. Grazie ħafna, naħseb li binna dwar il-problemi. Li qed jifilġu din il-pajjiż. Dispeċini li li m'hemmx enfasi fuq id-dannu li tisir li ninsara u għandna nagħtu iżjed importanza lil dan. Ma kien hemmx ma tajniex enfasi bizzet, u l-fat li l-gvern ta' Nigeria eh, ma tantx jagħti kase. Ħafna drabi b'daw l-attakki għem soldati eh, nigeriani voluti. Għandu jkun għemizja pressjoni fuq l gvern nigerian fuq dan il-punt biex tiskura l-ġlida kontra l terrorizmu eh, Islamiku ma jkunx diretti kontra l-Nigerjani normali. Għanna bżon li konna rwol biex nejnu il-gvern ta' Nigeria biex iġildu ah, iżjed forma iżjed effiċenta kontra l bil-li natu għajnuna umanitarja. Grazzi. L-aħħar kelli bil ti għaj. Balas Mil gwa L-onorevoli Gwas. Grazzi ħafna, eh, jgħajt sur Wallace. Jena kondanna il persekuzzjoni ta' Sara, Musulmani, Kurdi u fejkunu fejkunu dak li hemm fin Niġerja elezzjonijiet tal huwa eh, ir-riżultat tal-kolonjaliżmu Britanniku u ntħil. Eh, l-ewwel li għamlu eh, dawk li huma żamiċi ġew favoriti fil-elezzjonijiet biex dawk tisfel ma Allora li ġara li dawk tisfel ġew Mkissra, Aħna fis-Sirja morna raħal nsar u daw ġew attakkati mill-ġihadisti li ġihadista li ġew armati mill-punent biex waslu hemmhekk mill-Turkija. Nuqqas ta' konsistenza hija. Il-trattament ta' Palestinja mill-Izraeli, il-trattament tal-Musulmani mill-Indja, il-ġenosidju fil-Jemen. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma. Grazzi. Ek, għalaqna il-kaċijaj. Essa, nitlob l-onorevoli Naraċ biex jirrispondi, forsi jirrifletti, kommenta fuq il-kollema. Grazzi. Signor President, onorevoli membri, mis-sena li għaddit il-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u situazzjoni umanitarja fil-Niġerja marret l-ura. fl sena, attakki terroristiċi u konflitt eh, wassal għal eluf ta' mitmi. Aħna ovvjament nibatu l-kondoljanzi lill-familji tal-vitmi u nuru solidarità mal-poplu ta' Niġerja u l-komunitajiet li konkretament ġew affettwati mill-insurġenza eh, ta' gruppi armati, mhux tal-istat speċjalment fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż. Boko Haram Il-violenza ta' Boko Haram waslet għal fuq minn 36.000 eh, mejtin. U hemm kriżi monetarja iżet u iżet kbira, fuq minn 2 miljuni ġew spostati internament jitolqhom minn eh, darhom u fuq minn 7 miljuni għandhom bżonn għajnuna monetarja u fuq minn miljun ma jistawx laqqas jilħu l-Organizzazzjoni Umanitarja. L-Unjoni Ewropea segwi s situazzjoni aħna promuvina u integrajna eh, approċ multisettorali bazat fuq it-trittijiet ta' bnidem li t-foka fuq il-bini eh, tal-paċi, eh, tevita violenza u tibni fil-livell tal-komunità. L-Unjoni Ewropea disposta biex tgħin l-Niġerja biex tirrispondi għal problemi ta' sigurtà ta' umanitarji u ta' svilupp, speċjalment madwar Lake Chad imma wkoll fin-naħa ta' fuq, fin-nofs, eh, fil-delta tan-Niġer u postijiet oħra. U f'dan eh, kollu għandna bżonn approċċ komprensiv eh, biex nħassu lej il-kawzi ewlenin. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar kontribujenti ta' għajnuna umanitarja, tagħti għajnuna immedjata biex tkopri l-bżonnijiet l-iżid bażiċi ta' dawk li huma l-iżid vulnerabbli u komunitajiet ukoll. Mill-2017 l-Unjoni Ewropea tat 245 miljun eh, biex tgħin il dawk fil-bżonn fin-Niġerja u fl-2019 aħna provdejna l fuq minn 28 miljun fajnuna umanitarja. L-Unjoni Ewropea ħadd tobra ikolla reżiljanza fil-tul biex eh, tejn u tevita dawk il-kawzi li qed waslu din is-sitwazzjoni biex terġa' tibni mill-ġdid il-ħajja tan-nies. L-appoġġ tal-European Development Fund huwa l fuq minn biljun lin-Niġerja mill-2014 għal-2019. Imkien ma dawn l-isforzi aħna impenjati fil-ġlida kontra radikalizzazzjoni u estremizmu violenti. Nkomplu, naħdmu biex nsaħħu il-prazzi militari, il-mobilizzazzjoni u disassoċjazzjoni u rikonċiljazzjoni eh, u sforzi oħra biex intejbu il-sistema ta' ġustizja nigerjana. Ġimma d-dieħla jiena ħansifer, ħanżur il nigerja inkluż il nata fuq, <clears throat> biex nati eh, sinjal eh, ċar tal-impentana. Aħna mħazbin sew dwar l-aċċess għal għajnuna umanitarja fil-Gregal. Eh, dialogu mal-autoritajiet hija importanti ħafna. F'stazzjoni li jmiet fid dialogu bej l-Unjoni Ewropea u Niġerja ħassir fi frar 18, 18 ta' frar u dan jindika l darba l-impenn tagħna, l-impenn qawwi tagħna biex defendu l-drittijiet fil-Niġerja bil-programm tagħna. Grazzi. Għal-eżara għal ħit Lezárásához hét állásfoglalási vajnt kop. Grazzi għanna sabar mozzjoni ta' risoluzzjoni u għek nalqu dibattitu fuq. U l-votazzjoni sir illum fil-flof senar. Flof senar inkomplu s-seduta tagħna. Thank you very much, colleagues. Grazie, kollegi. Skużawna ħalli forsi domna naqrizziet biex nibdew, imma kena bżon eh, kena niswitċaw sa' kemm it-tem il-laqa tal-konferenza ta' presidenzi u ħanniġu għal-voti. Jekk intkom lesti, nibdew bil l-ewwel vot. Grazzi President. Regola 1962 il-President ordna l-laxers biex ineħħu eh, l bandi zar l-membri tal-gruppi TI tal-grupp tiegħi għamlu fuq d-dimu fuq il-mejda. Inħossi din il ġizjoni hija kontra r-regoli. Il-President tal-Parlament deċida li jipprojbixxi bandiri u protesti u affaritek biex imantni l-ordni, għax naħseb li hija xi ħaġa ambigwa, naħseb li li e, bandira zaħira ta' nazjonali mandiċ taqqa taħdik. Nista' nixtieq nitlob nkun naf fuq li ma' bażi dan, e, dan sar għax aħna nkomplu nuru il-bandiri tagħna fl Et tam referenza l-artiklu 10 ħanaqleb għal ġermanista xand il-verżjoni biżjona. ħanaqleb għal ġermanista il-regoli għandi bil-ġermaniz biss. Il-regoli ta' proċedura tajt u maċari President sħass li dinet kien ħaġa trasparenti u naħseb li nkunu nistaw nitrattaw dan is-suġġett fil-qajli Sa dan it-tant ekk ġobkom irrespettaw l-istruzzjonijiet mill-ġew maħruġa mill-Presidenza waqt sakemm huma validi. mumiex simboli illi fixklu il-plenarja l dak l-artiklu ta' regolament ma jistax ikun applikat għal dan it-tip ta' simbolu. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Sani, es findet keine Diskussion hier jetzt über Anordnung. Sur Sami, mux ħanet ħattu dwar l-istruzzjoni tal-presidenza għaw. Jekk inti toġġezzjona tista' tagħmelek u deċiżjoni tittieħed imma nitwallbok li għalissa t-rispetta il-ruling tijaw. Ħafna jgħat fil- fis-sala. Another point of order. Point of order ieħor. Tajt il-President. Thank you, uh, Madam. Grazie ħafna, President. Aħna mhux ħankomplu il-dibattitu fuq dan. Aħna għandna nsegwu dak li qal il-President. Mhux ħankompli eh, diskuti fuq dan. il sezzjoni tas-sala qed iħabtu fuq il-mejda biex jajdu li għandu jħallu permess lil kellim jitkellem. Intkom mhux qed il-President għajt intkom mhux qegħdin ħalluh titkellmu mhux t-segwu il-President, m'hemmx problema, ħalluh jitkellem. M'hemmx mikrofonu. Il-kellim qed jgħajjat imma m'għandux mikrofon, ma qed nisimgħu xejn. There's, a new, there's, a, there's another point of order. and point of order ieħor tajt il-President. Mr. Stugarich. Signora Stugarich, tikkoreġi il-President. Kollegi, Jekk taqraw ir-regoli tal din il-Kamra, laqqas ta' silma ma jista' jkollna qudiemna. Imma nistgħu nagħmluha taħt il-mejda. Għamluhom taħt il-mejda. Tajt il-kellima. Mr. Corbett? Madam President, Madam President, the rules. regoli tajt li il-membri eh, ma jistawx jamlu banner, ġifiri bħal eh, announcement. Definizjoni ta' banner il-kelma banner fil-Wikipedia tajt li banner jista' tkun eh, bandiera jew xi ħaġa oħra fejn kollha simbolu, logo jew messaġġ ieħor. Kollegi, ta' tinterrompu l-President, kollegi. Ma Il-President interromp il-kellim. Jien għandi ħafna ħin, tajt il-President. Il-punt mhuwiex jekk x'inhu bener jew x'mhuwiex bener, jekk il-President tas-sala wasal għal deċiżjoni, allura din id-deċiżjoni għandha tiġi obduta sakemm ma tiġix irtirata. Huwa sempliċi Kalmaw, jgħajt il-president. Illum, il-ħamis, kullħat irid imur id-dar, nifimma din, tajt il-president, u wissa ħanibda bil-votazzjoni. Għanibdew bil-Burundi. Paragrafu 18, nu favur, Unu kontra. Astenzjoni toħra għaddit. Rezoluzzjoni kolla. minu favur, kontra, minn jastieni għaddit. Nigeria. Wara paragrafu 18 l-emenda numru 1 minu favur, minu kontra, min jastieni ma għaddit. Wara paragrafu 21 l-emenda numru 2 minnu favur, kontra, Asten maddiċ. Il-premessa F. Zewġ partijiet, il-test oriġinali, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tili parti votazzjoni nominali li fetħet. And the vote is closed. Votazzjoni għal-et. Għaddit. Premessa i votazzjoni nominali fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Il-rezoluzzjoni kolla siħa minnu favur, minnu kontra, jastjeni għaddit. Għaddu issa għas situazzjoni fil-Venezuela. Sul Lopez Hill talab li jitkellem. Gravissimo heċos. Nispera li huma fuq xi point of order li huwa emenda. U appunt ta' ordni. Jien nixtieq ngħid li hemm 24 eh, sena, 24 sija ilu organizzazzjoni paramilitari tar reġim attakkaw bil-sparaturi u ġebel eh, għandek point of order twaqqaf il-twaqqaf il xin kalla mux ħaniftu dibattitu. Rid namel emenda jgħid il-kellim emenda orali qed nitlob li speċifikament li kunem fil-rezoluzzjoni kunem talba l-garanzija tal-ħajja ta' dawk id-deputati li jiġu eletti fil-Assemblea Nazzjonali tal-Venezuela. Fil-fej trid iddaħħal din l-emenda fil riżoluzzjoni tajt il-Presidenta u li ma' klim konkretament. Okay, I'm, sorry, but... Skużani. Ħan komplu. Mux hom emenda wara li tajt li possibli. First... Numru seba. Ewwel parti favur kontra għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali fetħed. Votazzjoni għal qed. Għaddit. Paragrafu 8. Test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali li fetħet. Azzjoni għal qed. Għaddit. Tieni parti minu favur, minu kontra, minn jastieni għaddit. U r-riżoluzzjoni eh, kollha, votazzjoni nominali li fetħet, Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Għaddu issa għal eh, Polonia u l-Ungarija. Paragrafu 2, votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Paragrafu Tlieta, għamenda numru 2, votazzjoni nominali fetħed. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Batan da test oriġinali, jaqa, għara l-paragrafu 5, l-emenda 3, votazzjoni nominali fetħed. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Wara citation 12, paragrafu 1, minu favur, minu kontra, njastijeni għaddit. Mela, rizoluzzjoni in ġenerali, votazzjoni nominali l fetħet, votazzjoni għal-ed, għaddit.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 Għab il paragrafu wieħed, nemenda 8 minu favur, minu kontra, min jastieni. Ma tantx kien ċara, aħjar jekk eh, niċċekkjaw votazzjoni nominali. Votazzjoni fetħed. Votazzjoni għal-qed. Jekk ma tallu xidejkom ma ma narawiex. Grazzi ħafna. Mela, paragrafu 4. L-ewwel parti favur kontra għaddiet. Tini parti favur kontra Jastieni. Għalija mela, il-maġġoranza għana ġun ċekjaw. L-ewel parti. ċekjaw minu favur, favur kontra. Jastieni Relazzjoni għal E. Għaddit. Mela t-tini parti. Ġa votajna fuqa, għamanda 16 favur. Kontra. Jastieni. Għaddiċ. Għamanda 17 favur. Kontra. Jastieni. Għasib aħjar nċekjawa. Votazzjoni fetħet. relazzjoni għal ed. Għaddit. L-emenda 18, votazzjoni nominali li fetħet. Għal ed. Għaddit. L-emenda 21, votazzjoni nominali li fetħet. għal-qed Għaddit. L-emenda 22, votazzjoni nominali l-vetħet. Għalqet. Għaddit. L-emenda disa. favur. Kontra. Jastieni, Għaddit. L-emenda 10, votazzjoni nominali fetħed. Votazzjoni għal-qed. Ma għaddiċ. L-emenda 23, votazzjoni numru li fetħet. Nazzjoni għal-qed. Għaddiċ. L-emenda 11. Wara paragrafu 22 minu favur, kontra, jastjastjeni għaddiċ. l 12, favur, kontra, Astieni maddiċ. Emenda 24, votazzjoni nominali fetħet. Votazzjoni għal-qed. Għaddiet. L-emenda 2, favur. Minu kontra. Min jastieni. Għaddiċ. L-emenda 19, votazzjoni nominali fetħet. rational Ed. Ma ditx. Paragrafu 35, tlet partijiet, l-ewwel parti favur kontra astieni għaddiet, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tini parti favur kienet ċara l-opinjoni tiegħi. Tielet parti favur kontra astenzjonijiet Tarġa tinterrumpi l-presidentu tajt li kienet ċara minn hawnhekk. Tiret parti favur, kontra, astenzjonijiet. Nisċen, ċekka tiret parti, minnu favur. qed nikkonfondu l-affarijiet għawek, hekk ġobkom. Ftaħna. Mela ħan fuq it tini parti, votazzjoni fetħet. Tini parti, votazzjoni fetħet. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. jekk tollu jitkom ċew, wieħed ikun jista' jara żjed ċar. it parti votazzjoni fetħet. Ah, votazzjoni għal qed. Għaddit. Il-paragrafu 40. Test oriġinali maqsum fit-tnejn fajwet part favur, kontra, astenzjoni għaddit. Tili parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. L-emenda tlita. favur, kontra, astieni. Għasab li ma għaddit imma ħana ċekjaw. Tajt il-President. Vote is closed. Azzjoni għal-qed. Ma għaddit. L-emenda waħd, numru wieħed. Wara l-paragrafu 43, favur, kontra, min jastieni ma ddiċ. Wara l-paragrafu 42, zoċ partijiet, l-ewel parti favur, kontra, astieni, għaddit, tini parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. <clears throat> L-emenda numru 4, favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. Paragrafu 56. Jekk del-parti tal-kamra eh, fuq il-lemin diffiċli għax ħafna minn daw fuq il-lemin mhux qed jollu idhom. Ħanif ħaniċċekkjaw fotazzjoni fetħet fuq l-emenda erba' Votazzjoni għal ed. Ma Maddiċ. Paragrafu 56, test oriġinali maqsum fitnej, tnej l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, tieni parti favur, kontra, abstenzjonijiet, għaddit. l-emend 14 minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda ħamsa, zeċ partijiet l ewel parti votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għal qed. Ma ddiċ. Tini parti votazzjoni nominali fetħed. Votazzjoni għal qed. Ma ddiet. Emenda 13, żewġ partijiet, l-ewwel part eh, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal għalqet. Ma għaddiċ. Tieni parti, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal għalqet. Ma għaddiċ. Emenda 6. Minu favur? minu kontra, min jastieni, għaddit. L-emenda 20, favu, kontra, astieni, nċekjawa. L-azzjoni nominali li fetħed. It's on Amendment 20. Qed nidvotaw fuq l-emenda 20, votazzjoni għal-et? Ma għaddiċ. L-emenda seba', favur, kontra, astent, għaddit. L-emenda 15 minu favur, kontra, Jasieni? għaddit. Rezoluzzjoni ġenerali minu favur, minu kontra, Jasieni? għaddit. Grazzi. Naddu issa jar eh, Nibdew bil-emenda 12 favur. Minu kontra, min jastieni għaddit. Paragrafu 12, test oriġinali, votazzjoni nominali l fetħed Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Paragrafu 19, emenda 1, votazzjoni nominali l fetħed Votazzjoni għal ed. Then the original text. Ah, did. Test oriġinali A, għal paragrafu 19, namenda numru 2, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal ed. Ah, Għaddit. Emendat li taf partijiet, l-ewel wahda votazzjoni nominali li fetħet. votazzjoni għal ed għaddit. Tini parti, votazzjoni fetħed. Għal ed għaddit. Paragrafu 20, maqsum fit l-ewel parti, minn favur, minn kontra, għal-sjani, għaddit. Tini parti, favur, kontra, għal astenzjonijiet, għaddit paragraf 21 fi tlet partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. U tielet parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda seba' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 25 maqsum Test oriġinali maqsum fit-tnejn l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali infetħet Votazzjoni għal qed. Għaddiet. Emenda 8 favur kontra min jastieni għaddit. Paragrafu 31, tlex partijiet, eh, parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Paragrafu 41. Test oriġinali ma favur kontra astenzjonijiet. Kħiġofkom l ġdijt Paragrafu 41. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddiċ. Mela, paragrafu 43, test oriġinali maqsum fit-2 u parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, eh, l-emenda dissa favur kontra astenzjonijiet għaddit, il-paragrafu 47, test oriġinali maqsum fit-tnejn, eh, parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti għaddit, it-tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni l-fetħed. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Emenda erba, favu. Kontra. estenzjonijiet, Ma għaddiċ. Emenda ħamsa, favu. Kontra. estenzjonijiet. Għan ċekjaw di. Tajt il-President. Votazzjoni fetħet. Emenda ħamsa. Votazzjoni għal-qed għaddit. Eh, premessa R, test oriġinali maqsum fitnej favur kontra assenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Għada l-premessa R, element 11 favur kontra assenzjonijiet għaddit, premessa eh, S, eh, element 6 favur kontra assenzjonijiet Għana ġuni ċekjaw tajt il-President l-emenda 6 ta' premessa esse eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. Mela, il-rezoluzzjoni kolla si kemmi, rezoluzzjoni fetħet, Rezoluzzjoni għal-ed, ġit għaddit, għanna l-axħar wahda. Għanna rezoluzzjoni dwar istituzzjonijiet u korpi fl-Unjoni Ewropea l-eżoluzzjoni kollha favur, kontra, jastenja għaddiet. Grazzi. We will wait a couple of minutes until the explanation of the votes. Okay, dear colleagues, if... Um... Kollegi, jekk eh, il-kollegi għaw kollegi li ma jishtiqux segwu l ispjegazzjonijiet tal-vot, jekk joġobom nitlobom biex joħorġu mill-emiċiklu sabiex dawk li jishtiqu jipparteċipaw f'din il-parti tas seduta ikollhom l-opportunità illi jibdew. We start with the explanation of the votes now, and we start with the explanations that couldn't. Ħanibdew bil-spiegazzjonijiet tal-vot illi ma stajniex namlu għom il-beraħ u wara ikonna l-spiegazzjonijiet tal-vot dwar il-punti illi votajna fuqhom illum. Mela, ħalli nibdew bir-rapport Danjon u il-kollega Bompach se jibda nitlob lil kollegi illi mumiex se jispjegaw il-mod kif votaw jekk joġobom jitilqu mill-emiċiklu jew inkella muskieta xi sa nixtieq verament illi nibdew. Merci, Monsieur... Merci, Madame. Grazie, Signora President Eżis kollegi, l-Unjoni Ewropea kienet ideali ta' paċi sabiex il-gwerra qatt iktar ma terġa tfeċ fil-kontinent tagħna kienet ideal ta' kooperazzjoni bejn il-popli Ewropej. Ken issa ma rridux illi morru lura għal gwerra imma dan huwa ideal li tbedna minnu l-lum u jiena marriċ li kon Ewropa ta' difiża, difiza kontra min, kontra Russja, pajjiż ieħor Ewropew li għandu jkun l-imsieħeb tagħna mhux l-avversarju, difensa ma' min ma' NATO, b'organizzazzjoni eh, obsoleta li għandha l-qalba l-imperializmu Amerikan Mhuwiex din mhix ħaġa raġonevoli l-Ewropa tad-difiża Ewropa tal-gwerra. Ejjew nerġgħu naqbdu triq tad-dialogu norganizzaw konferenza kbira fuq il-paċi u l-kooperazzjoni fl-Ewropa sabiex it-tensjoni tonqos. Ejjew nieħdu l-isfidi tal-ambjent u tal-klima minflok ma bis-serjetà minflok ma noqogħdu naraw kif se nagħmlu biex naħolqu gwerra. Kollega Hannan. Grazzi, Signora President Dan huwa l-aħħar diskors li se nagħmel f'dan l-emiċiklu diffiċli illi jiena niftakar kif kienet id-dinja meta ġejt let la kien hemm Wikipedia, la Wi-Fi u l-biljetti tal-ajru kienu eh, forma kartaċeja, il-posta kienet tasal eh, fl-envelope u bil-bolli. Eh, imma ħaġa oħra li ħaġa waħda li ma nbidliċ u l-affarijiet kif isiru hawnhekk kejja Um, il-referendums kullimkien xorta waħda l ewropa dejjem trid iktar integrazzjoni. U fl-aħħar naħseb illi dak illi wassal il-Brexit Jiena għamilt ħafna ħbieb hawnhekk anki dawk li jemnu f'Ewropa Federali u nawguralhom kull suċċess dejjem tistgħu isserħu fuq is-suq mirfuħ tagħna, miftuħ tagħna, fuq l-appoġġ militari tagħna maħna issa se segwu ir-regoli tagħna u nimxu u ngħixu skont il-liġijiet tagħna. Nawguralkom kull suċċess l-aħħar kellem fuq dan is-suġġett il-kollega Sarhadil. Jiena naħseb illi wara il-Brexit ċerti kollegi fil-Parlament Ewropew saru iktar ambizzjużi u rridu joħolqu politika eh, ta' sigurtà u d-difiża iktar indipendenti u awtonoma li jinjuraw il il bżonn tal rabta Eh, il-NATO li hija l unika umbrella li tejna Għalija u għannom tal-pajis tija jena irritnajt illi aħna maħniex soddisfatti, aħna dejjem se niddefendu sigurtà transatlantika. Dejjem irridu din ir-rabta u qatt maħna se nkunu favur strutturi paralleli għan NATO illi li jistaw idajfu din il-rabta li teżisti. Which Naddu għal punt li jmiss li huwa l eh, tal-Parlament Ewropew fil-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa u naddu għal kollega Bompar. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. L-Unjoni Ewropea uh, fissata fil-kummerċ ħieles ħallit sovranità popolari waraja meta irratifikat il-Trattat tal-Lisbona Il-Brexit huwa eżempju ċar ta' dan. Konferenza fuq il-futur tal-Ewropa tista' jkollha sens biss jekk tipprova terġa' saħaħ ir-rabta li teżisti bejn il-poplu l-istituzzjonijiet Ewropej u ma rridux namlu ta' biruħna illi it-trattat ta' Lisbona ma jeżistix, irridu nirrevedu it-trattati Ewropej leġittimi illi poġġu l-interessi finanzjarja qabel in-nies irridu niżguraw li r-riżultat ta' konferenzi fuq l-Unjoni Ewropea jkunu sottomessi ratifika tal-popli tal-istati membri jekk jista' jkun bir-referendum. Dawn huma l-emendi li aħna ressaqna ma sfortunatament il-Parlament ma ċettomx palli kieku rrit jibqa' fil-bużieqa li qed jgħix fih minkejja li ċittadini qegħdin barra minn din il-bużieqa u din il-nuqqas ta' komunikazzjoni u kontatt ma' ċittadini se tkompli toħloq ħafna diżappunt. Grazzi, suppost kelli l-kollega Leszek Miller illi kellu jitkellem, pero ma jidirx li huwa l-kas ma mela ngħaddu għal l-Onorevoli Fox. Jina stinejt fuq il-mozzjoni kollegi għaliex dan hija marbuta eh, eh, eh, ma' deċiżjonijiet fil-ma teħdux fil-Renjonit. Jina ċittadini għandhom ikollhom aktar opportunitajiet biex jiddiskutu l-opinjonijiet tagħhom. Però f'din il-mozzjoni għal din il-konferenza eh, li qed torganizzaw intom, eh, l-involviment tal- ċittadini donnu jisu fuq li xkaffajiet biex eh, inkomplu bid-deficit demokratiku. Aħna dikjarajna da mhux dwar il-fiduċja tal-ċittadini hija sempliċement show. Eh, rridu nmexxu eh, soċjetajiet ċivili li huma stabiliti sew u donna jisna mhux qed nafdaw iċ-ċittadini dan il-konferenza turi daqs li kiku il-proċess mandux ikun wieħed miftuħ U għalek eh, il-debattitu fundamentali fuq l-Unjoni Ewropea sfortunatament hija ħela eh, ta' opportunità nawguralkom kull suċċess dal-Parlament imma tridu tħallu li ċittadini biex jitkellmu u mhux tippruvaw tagħmlu kollox waħedkom. Grazzi, grazzi l-kellim li miss eh, l-Onorevoli Verzjonova. Hezké poledne a děkuji za slovo. Grazzi ħafna, war it tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-mikrofonu President id-dibattitu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea mhux biss marbut mal-Brexit huwa meħtieġ il-proposta li votajna fuqha hija waħda ehm, dajfa u ma timxix eh, fid-direzzjoni tajba. Ma nħossx li għandna ikun hemm aktar trasferiment ta' setat mill-Istati Membri għall-Unjoni Ewropea ma għandu jirrifletti fuq il-Brexit u l-funzjonament veru tal-Unjoni Ewropea il-setat eżistenti tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu awditjati u dawk li mhumiex neċessarji għandhom ingħataw lura lill istati membri. Iżda l-proposti ma jinkludux din ir-riflessjoni, tiffoka biss fuq aktar integrazzjoni u fuq il-loba jew il-show eh, eh, eh, tal-elezzjonijiet Ewropej li ġa fallew darbtej nixtiequ insaħħu aktar il-seta ta' ċittadini u naqsu il-gruppi estremisti u għalhekk votajt kontra dil-mozzjoni. Grazzi l-Onorevoli Burġinski. Bardzo dziękuję. Grazzi ħafna, Signora President. Wieħed mill-sirriet eh, tal-ħolqien tal-Unjoni Ewropea li diskutejna eh, il-biraħ qal li l-Unjoni Ewropea se tkun kristjana jew miex se tkun hemm. U dak li smajna fid-diskussjoni hawnhekk eh, l-Ewropa tinħaltuha mad l-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna jisna meta qed niddiskutu tal-ispizzin kandidatin jisa l-futur ħajdependi fuqha jew Roger Scruton, eh, filosofu Ingliż eh, miet eh, ftit tal-jemilu li kien jaħdem fuq il- Tradizzjonijiet u għalli li għandu trid ikollok viżjoni għal futur, viżjoni pożittiva. Rridu nkunu nafu kif irridu l-soċjetà tagħna tidher fil-futur. Jiena votajt kontra di riżoluzzjoni minħabba l-kummenti li kienaw fl-ebda frażi ma spajni ma, ma semmejniex fuq il-valuri il Ewropej, il-valuri kristjani li ħorġu mill-testament il-ġdid il-filosofija Greka u eh, demokrazija eh, eh, ta' Rumani. Intom qed titkellmu dwar ix-spitzen kandidat. L-Onorevoli Bottega. Il-konferenza fuq il-futur ta' l-Ewropa se titmexxa minn politiċi mħalsin tajjeb imma bekk maħniex se nsolvu l-kriżi fl-Ewropa jekk aħna rridu noqorbu lejn iċ-ċittadini Ewropej u l-ħaddiema naħseb illi tkun ideja tajba illi innaqsu ftit mis-salarji is-Sinjura von der Leyen taqla 32,000 xar u s-Sur Jean Michel xi ħaġa simili dawn is-salarji jistgħu jitnaqsu kif tistgħu tifmu intom kif il-ħaddiema jbatu biex jaslu sal-aħħar tax-xahar meta għalaw dal-flejes kollha. U rridu nevitaw illi jiġu n-nies mill-kumpaniji multinazzjonali biex isiru kummissarji, eccetera, U nwaqfu revolving doors biex forsi mbagħad dan il-Parlament ikollu nitfa kredibilità. Mm ħankomplu bid-dibattitu il-kontribut tal-Onorevoli Vondra. Grazzi ħafna, President. Aħna se nselmu għall aħħar darba lill-kollegi tal eh, minna 15 oħra se jitilqu il-kollegi tar renju Unitu minn dan kollu nistgħu nitalmu xi ħaġa għanna nużaw is-sens komun dik hija lezzjoni. Sfortunatament id-dibattitu li tnieda hawnhekk imur kontra dan kollu. Sempliċement eh, nkomplu biex dejjem naħdmu biex ikonna iktar integrazzjoni u dana se jkompli jifret l-Ewropa mhux jaqada jifret il-popli mhux jaqadhom anki aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew se joħloq dan id-distak bejnietna u bejn iċ-ċittadini u n-nies normali jiena najt għall-erwieħ li ħlisna mill-reġim komunista. Imma fl-istess ħin jiena maħsut u niskanta li il-partit tiegħi tal-LCR qed ikun esklus minn dan id-dibattitu għaliex ma joġbukomx l-opinjonijiet tagħna imma l-komunisti f'dan il-Parlament illi irridu il-Putin taw kiva tħalluhom jitkellmu. L-Onorevoli Ġambaski. Grazzi, ħafna jena votajt kontra din ir rizoluzzjoni u kont eh, konvint uh, dan kienet rizoluzzjoni fuq il-konferenza dwar il-futur tal-Europa. Uh, eh, dina ma tatix uh, soluzzjoni, miex rimedju, anzi hija uh, riċetta għal diżastru jew għal marda eh, illi huwa il-liberalizmu tax xelluk. U dan imur kontra il-futur tal-Ewropa. To ne tu nalagene ne nupolvi ne aħna ma rridux illi ikun hemm modelli żbaljati tal-familja jew ġenituri tal-istess sess. Aħna rridu Ewropa b'saħħitha Ewropa bbażata fuq tradizzjonijiet insara u valuri insara Ewropa li tirrispetta l-istat nazzjonali u s-sovranità. Grazzi. L-Onorevoli Zahra Dil. President Jiena niftakar illi kont wieħed minn dawk illi parteċipaw fil-konverzjoni dwar il-futur tal-Ewropa ftit ta' snin ilu. U għandi l-impressjoni illi din il-konferenza se jkollha mudell simili niftakar li eh, fl-immoddi il-konvenzjoni dwar il-futur tal-Ewropa li waslet tal-Kostituzzjoni Ewropea eh, li ġiet imsemmija Trattat tal-Lisbona Eh, tmexxi taħt il-patroċinju tal-federalisti u l-uniku għan li kellhom kien aktar integrazzjoni u aktar seta l-istituzzjonijiet Ewropej u inqas setat l-pajjiżi stati membri u jiena wis nibża li din se jitkun konferenza simili għaliex qed naraw il- leħen kritiku li ma jriċ eh, eh, li ikun hemm iktar integrazzjoni ftit ftit qed jissikket. Xi ħaġa inaċċettabbli issa nagħlqu dibattitu fuq dan is-suġġett u issa ngħaddu għas-sitwazzjoni fil-Venezuela. Spjegazzjonijiet tal-vot. L-Onorevoli Mariani. Grazzi, Signora President. Xuan u Maduro Eh, eh, oh, oh, għax jossessjonawna. Issa għadu kif il-parlament jessib daw l-affarijiet normali jekk għada ikonna eh, Paul forsi anki jiġi għasaħan sitra maħtur president ta' dan il-parlament. Condamne une large partie de sa population à l'exil. En même temps, ideoloġija u ħafna mill-popolazzjoni qed ikollha taħrab imma dak li l-komunità internazzjonali qed tifoka fuqhom huma l-alleanzi ta' Maduro ta ma' dawk li huma kontra l-Istati Uniti. Imma n-nies qegħdin ibatu ibatu ħafna u dana eh, eh, hemm bżonn eh, eġemonija kulturali u ekonomika. Dawla f'daw il-problemi ma nistawx insolvuhom permezz ta' sanzjonijiet, irridu naħsbu dwar l-embargo, sanzjonijiet u sansitra li nestenduhom għal familji, raba u anki ġirin. Jiena naħseb illi maħniex qegħdin nifmu kemm hemm pressjoni politika. L-Onorevoli Pospixil mill-PPE. Grazzi ħafna, Signora President. Jina votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni li tikkritika eh, l-passi eh, leġittimi legali eh, ta' Maduro. Sfortunatament, s-seta tiegħu żdiedet billi biddel il-President tal-Parlament legalment u aħna rridu noħorġu sanzjonijiet kontra l-reġim ta' Maduro u niddeċiedu forsi sansitra li nieħdu azzjonijiet aktar jibsa. Mill-lat ieħor l-għajnuna umanitarja trid tiġi provduta, katastrofi umanitarja preżenti u rridu nżidu l-għajnuna umanitarja ċittadini tal-pajjiż illi mhuwiex it-tor tagħhom illi eh, qed jitmexxew minn dittatur daqshekk kiefer. L-Onorevoli Rail Sur President, jina votajt favur ir-riżoluzzjoni għal 20 sena l-Venezuela jila tbati taħt dittatura soċjalista. Meta gvern jitmexxa minn soċjalisti dan wessal għal povertà u nuqqas ta' libertà u din irridu nwaqfuha darba dejjem. Dan huwa pajjiż oni li għandu riżorsi ta' żejt kbar ħafna, l ogħla tal-dinja. Tal, tal, tal, tal dinja mentri ħafna tfal li batu mal malnutrizzjoni miljoni ħarbu, dan il-pajis għandu bżon il-libertà u demokrazija. Grazzi, grazzi ħafna l-onorevoli Wallace mill-Gwe. Il-rikonoxximent tal-Unjoni Ewropea hija aktar wiesa issa kif eh, f'jannar 150 mill-156 eh, eh, membru preżenti elettew il-para bħala president. Para huwa mill-naħa tal-lemin, ta' Xeluk tal-politika. Allura mm, bħalma għal diġà Joseph Borrell huwa għandu jiġi rrifjutat milli jidħol eh, kif kien hemm 11 membru illi votaw kontrih. Id-dikjerazzjoni ta' Joseph Borrell li esprimi appoġġ sħiħ għal President tal-Assemblea Nazzjonali tanti hija diżappuntanti u għalija hija eh, tassew ta' min kundanna. Il-reġim imbiddel għal darbohra u dan l-ġen tal moħ wasal il-waqt li nwaqfu il-dbatija ta' daw in-nies u għanna nżidu soluzzjonijiet u forsi nwaqfu di situazzjoni darba dejjem fil-futur. Grazzi. Grazzi. Naddu għall-onorevoli Tomac mill-Pepe. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena votajt favur din il-rizoluzzjoni. Iżda nsab affaxxinat meta n-nies madwar plenarja għadhom eh, jaħsbu li Maduro mhuwiex dittatur huwa dittatur. U naħseb li rajna fl-istorja diġa kemm il-darba illi ma tantx jitratta n-nies b'mod sew. Allura għal miljuni ta' ċittadini fil-Venezuela li qed jibatu bħalissa għandna naġixxu bid-diplomazija tagħna b'mod bita aktar soda u nwaqfu dan il reġim dittatorjat ehm, u jina għan nħos li għanna nġildu għal libertà ta' dawn iċ-ċittadini tal-Venezuela. Grazzi. Dziękuję Pani Przewodniczący. Eh, ja jestem rad, że se zabývám. Grazzi Hafna, President. Grazzi tal-li tajt mill mikrofna u kienna kontent li qed niddiskuti s-sitwazzjoni tal-Venezuela għal darba oħra. meta nitkellmu fuq l-Amerika tisfel, il-xelluk fil-Parlament Ewropew li huma predominanti jħobbu jittrattaw dawn ir-reġimi, jħobbu jattakawhom ir-reġimi li suppostu ma tal-lemin. Però meta jitkellmu fuq il- E, e, il-gvernijiet ta' xelluk bħalma naraw f'Kuba u fil-Venezuela jgħodu sikta. Allora ħaġa tajba li għanna dan id-dibattitu, li kanna dan id-dibattitu. U u iksur ta' drittijiet tal-bnedem u situazzjoni e, traġika illi imħabba kif eh, direzzjoni li ħadet il-Venezuela hija ħaġa importanti. Grazie. E, e sanna l-spiegazzjoni tal-vot fuq il smih skont l-artiklu 7 ta' eh, ta' tħaddim ehm, tal-Unjoni Ewropea kontra l polonia u l-Ungerija. Jiena nixtieq nitkellem kontra eh, għaliex hawnhekk l-artiklu 7 qed jiġi użat biex jattakaw l-Ungeriżi u l-Polakki u ma bissa jistaw jiddeċidu fuq kwestjoniet, fuq dawn kwestjoniet, kien hemm tensjoni. Dina se twassal l-Unjoni Ewropea lejn sistema federalista fejn skont, skontom jishtiqu jarqu il-nazjonalisti. U ma dejjem jgħidu li jaċċettaw id-diversità, però qatt ma taċċettawha bħal opinjoni u turaw mibeda kontra s-sovranità nazjonali. Nishtiq infakarkom illi edkom edin tattakaw il-Polonia u l-Ungerija għax edin eh, edin jitkelmu kontra l-valuri Ewropej, ma daw jitkelmu fuq ħafna mill-valuri eh, anki Ewropej ta' sovranità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 episodju ġdid ta' dan l-episodju ta' dit il-farsa kridu ngħidu hekk. U qed nitkellmu fuq il-Gvern tal polonia li ġie elet bil-maġġoranza hemm ħafna kliem li nisimgħu hawnhekk min-naħa tax-xelluk nisimaw eh, li rridu nisimaw li ċittadini iktar u li għandhom vuċi. Imma meta ikun hemm gvernijiet li jmorru kontra l-establishment jiena votajt kontra il riżoluzzjoni għax hemm ħafna gideb anki meta nitkellmu fuq it-trattati l-istati membri huma autonomi u għandhom id-dritt li jirriformaw umma il-sistemi tal-ġustizja tagħhom. Il-Polonja l-lum huwa stat ta' dritt u qatt ma niddiskutu l-istat ta' dritt fi Franza pereżempju. Għaliex niddiskutu fuq il-Polonja? Imma Franza nafu li qed jittieħdu eh, tittieħu azzjoni kontra min jimur jipprotesta fit-triq. Imma u fuq il-Polonja ma nistax nifhem għaliex hawn min ivvota favur din il-proposta għax hija xi ħaġa tal-missija. Is-Sur Ġambatski. Kollegi, jiena kontra din ir-riżoluzzjonijiet li nikkastigaw l-Ungerija, qed nitkellmu fuq farsa l-Polonja u l-qas l-Ungerija qegħdin jiksru b'xi mod l-istat tadri l il-libertà tal-espressjoni f'pajjiżhom. Il-problema ta' veru li l-Polonja u tal-Ungerija hija li dawn iż-żewġ pajjiżi għażlu l gvern sovran tagħhom. Ħadu l-patriotti minn żewġ pajjiżi jafu kif iridu jmexxu l-pajjiżhom u li ma jħallux il-propaganda eh, eh, anti li tmur kontra il-Kristjaneżmu f'pajjiżhom. Il-multikulturalizmu fals li qed jiġi impost minn Soros pereżempju l-NGO. L-Ungerija u l-Polonja huma pajjiżi sovrani li jixir ilhom kull rispett ma rridux ma rridux nirrispettaw dak li jridu taxxellu kil-bolċeviski bolxeviski dak li jridu jimponu fuqna. Isur Lubreton, Iva, grazzi ħafna, Senjora President. Jina votajt kontra il-rizoluzzjoni fuq l-Ungrija u Polonja għal żewġ raġunijiet l-ewwel net biex aċċetta bil parlament Ewropew jitkellem fuq l-artiklu 7 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea kontra dawn iż-żewġ eh, pajjiżi li qegħdin ngħidu li qegħdin imorru kontra l-organizzazzjoni tal-ġustizzja. Jiena ngħid li kull pajjiż għandu dritt jorganizza l ġustizja ġustizzja kif iritu. tu. hemm dawn il eh, George Soros qed jipprova jġib nuqqas ta' stabilizzazzjoni. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew se qed toħloq preċedent ta' sorveljanza eh, ġifiri l-istess l-istati membri jiena ma rridx fuq l ungurija Polonja jew fuq Franza dan it-tip din it-tip ta' sorveljanza u wkoll fuq l-ebda stat membru. Grazzi.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 deputat Grik, probabilment eh, eh, komunist li għalli memx l-istat ta' dritt fil-Polonja, imma fejn kienu meta l-Greċja għadet tifroda tant flus, meta kienem dawk il-problemi kollha matul il-krizi finanzjarja. Maħna marridu l-ħat la Michel Luk, la mit-ċentru li jgħidinna kif nejxu f'pajjiżna il-fondi Ewropej eh, benefikat minnom il-Polonja u taf kif tużom, mux kif eh, kienu ntużaw fil-Greċja. Imma il-partit li tilef l-elezzjonijiet irrit jara kif jivvendika ruħu. Jġudika il-nis fil-ħaj il-politiċi u għalek kiena votajt kontra. fűzött szavazat. Mela, il-punt illi jmiss huwa il-Konvenzjoni dwar id-diversità bioloġika. Is-Sinjura Rowett. Grazzi. Edin eh, qoddim eh, telf ta' biodiversità kbira u llum il-Parlament għadda riżoluzzjoni għal COP15 għal din il-konvenzjoni fuq diversità bijoloġika. Dan jirrifletti un mument fejn il-Parlament żied eh, il-vot ambjentali tiegħu u anke rajna bidla fl-opinjoni pubblika, però huwa diżappunt illi tara ħafna li xorta ivvotaw fuq in-naħa l-oħra tal-awla illi qed jipprovaw inaqsu l-momentum minn dan eh, il-moviment. Eh, dan huwa tradiment għan-nies, għall-annimali, għall proġetti ta' kollaborazzjoni li hija fl-aħħar mill-aħħar ukoll parti minnu l-Unjoni Ewropea għalfejn qegħdin iżommuna milli nagħmlu riforma tal-pak għalfejn qegħdin iżommuna lura minn dawn l-affarijiet li hemm bżonn illi nagħmlu meta l-pjaneta tagħna qiegħda f'tant riskju. Um,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 Żgur irid jara trasparenza f'dawn ir-rwol, speċjalment dawk li jorbtu mal-finanzi minn min mindu daħlet li jemju bħala realtà l-populisti u anka dawk li ħadmu favur il-Brexit għalluna li dan huwa diżastru u li l-euro żgur se tikkollassa però kienu ħażin. E, meta tqis iċ-ċirkostanzi l-euro marret tajjeb ħafna u jiena ngħid li ħatibqa tgħix e, l-euro wara li ximjot taġni tagħhom tkun għaddiet. Jiena naħseb ħankun l-aħħar membru ta' Renju Unit li sa' nitkellem hawnhekk fil-sessjoni plenarja u jiena nixtieq nirringrazzjak President, il-Viċi President ukoll u anka fismi, fisem il-kollegi tiegħi u anka dawk li forsi għandhom opinjoni differenti and lately Jenny McConnell in my Brussels team who have been challenged. Qed nirringrazzja anke wkoll il-ħaddiema li ħadmu miegħi u li kienu eh, eh, it-tim tiegħi u meta jiena rġajt elett kont elett f'Mejju eh, għamilt ir-ringrazzjamenti tiegħu nsejt insemmi persuna partikolari u ma stajtx nagħmel dan kollu mingħajra il-Jane Kenny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 tas il-ġimgħa pani Good afternoon, colleagues. So the sitting. Mela, naġa nkomplu fis-seduta tagħna, il-minuti tal-seduta tal-biera u t-test ġew li adottati ma disponibbli hemm xi kommenti allura dak il-każ il-minuti ġew approvati. Fil-laqa tal-ħamis 16 ta' Jannar 2020 il-Presidenti adottaw il-proposta l-kalendarju tal-sessjonijiet tal-sena 2021 u 2022. Id-dati qegħdin għal-20, 18 sa 21 ta' jannar, mit-8 sa 11 ta' fafrar, mit-8 ta' 11 sa marzu, mill-24 sa 25 ta' marzu, mis-7 ta' 8 tal-April, mis-26 sa' 29 ta' April, mis 17 sa' 20 ta' Mejju, mis-7 sa' 10 ta' Ġunju, mill-23 sa' 24 ta' Ġunju, mill-5 sa' 8 ta' Lulju, mill-13 ta' 16 ta' Settembru, mill-4 ta' 7 ta' Ottubru, mill-18 sa' 21 ta' Ottubru, mill-10 u 11 ta' Novembru, 22 sa 25 ta' novembru u mit-13 sa 16 ta' Deċembru. Għas-sena 2022 mis-17 sal-20 ta' jannar, mill-14 sal-17 ta' jannar, mis-7 tal-10 ta' marzu, il-23-24 ta' marzu, mill-4 sal-7 ta' april, mit-2 sal-5 ta' meju, bit-18 u 19 ta' Mejju, mis-6 sa' 9 ta' Ġunju, 22 u 23 ta' Ġunju, mill-4 sa' 7 ta' Lulju, mill-12 ta' 15 Settembru, mill-3 sa' 6 ta' Ottubru, mill-17 sa' 20 ta' Ottubru u u mid-9 u 10 ta' Novembru, mill-21 eh, sa' 24 ta' Novembru u mill-12 sa' 15 ta' Ġunju. Il-konferenza presidenti jista' jiddeċidi li eh, fuq eh, sezzjonijiet parzjali oħrajn f'Brussell eh, l-erba f'Mofsenar. Id-dati qegħdin fuq il-plenarja. L-iskadenza għal-ċemendi huma l-3-28 ta' jannar fis saba ta' flaxija. Il-votazzjoni tittieħed l-ħamis 30 ta' jannar fil-11 ta' fl U issa, il-punt li misna issa huwa kwestjoni eh, mistoqsija orali dwar l-oġġetti li ċi tistampati 3D. Fakkarkom li tistaw titolbu catch u blue cards bil-reġistrazzjoni standard u bis-sistema elettronika. L-istruzzjoni qegħdin disponibbli fil-tool. Issa nad il-kelma l-Honorable Sajmacher. Thank you, Chair. Um, three 3D printing is a technology with significant economic potential for European businesses, notably for small għal l-intrapriżi żgħar pass ħafna pajjiżi bdew jadottaw strateġiji biex jippromuovu dak tip ta' eh, attività. It-teknoloġija ma twassal għal kwistjonijiet etiċi u legali. Studji differenti jurew li hemm eh, ċerta nuqqasijiet fil leġislazzjoni dwar l-użu tal-istampar ehm, 3D. Avvenimenti traġiċi riċenti waslu għal tħassib u rew il-bżon għal azzjoni. F'Ottubru 9, 9 Ottubru 2019, t tnej ġew maqtula u tnej u weġġaw meta ipprovaw jieħdu ġa sinagoga waqt Jum Kipur il-holiday minn attakka utilizza eh, arma li ġiet eh, manufatturata bi 3D. Ġa il-Kumitat Juri wara eh, tħassib dwar li jistaw jiġu prodotti esplosivi u armamenti u affariti perikolużi oħra fil-kontest tal printja 3D. Ukoll il-problemi ta' responsabilità ċivili u drittijiet eh, ta' proprjetà intellettuali. Meta wieħed iżomm moħħu din eh, il-kemmi urġenti, il-Kumitat juri tixtieq titlob il-Kommissjoni jekk inti kif ħadd titrattaw din il-problema l-oġġetti illiċiti 3D tanticipa li tieħdu reazzjoni leġislattiva bbażata fuq l-istudji u valwazzjonijiet li saru sissa u kek li ma miżuri taħseb li ħajġu affettwati u xi skadenza għandkom f'moħħkom, x'timeline għandkom biex tużguraw li jkun hemm risposta adekwata u fiż-ħin. U l-aħħar x'progress sar dwar l-azzjonijiet li l-Kommissjoni ġiġa impenjat ruħha biex tieħu wara r-rapport eh, juri tal-2018. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa l-Kommissjoni. Il-Komissarju Lenacic. Signora President, Signori, jiena eh, naqbel mal-Parlament kif eh, ġimuri fil-rapport tal-2018 li il-teknoloġija ta' 3D tista' twassal għal kwistjonijiet ta' sigurtà, speċjalment eh, cyber security specialment dwar il-produzzjoni ta' armamenti, esplosivi u drogi u kwalunkwe oġġetti ta' periklu oħra. U għanna nieħdu attenzjoni, nagħti attenzjoni kbira dwar produzzjoni ta' dat tip. Il-problema ewlenija tal-armamenti 3D li huma eh, defettiva, allura ovvjament soġġetti għal direttiva dwar prodott mm, mhux postu, imma li dawn ġew eh, prodotti forma illegali. Użati forma legati. Skont id-direttive dwar l akkwiżizzjoni tal-possessjoni tal-armamenti, id-direttiva dwar l-armi tan-nar, il-produzzjoni tal-armamenti hija illiċita jekk ma tkunx illiċitata autorizzata minn autorità kompetenti tal-istat fejn l-produzzjoni u l-assemblea tista' ssir. Dana koll tapplika għal manifattura bil-printing 3D. Il Namlu monitoraċ ta' situazzjoni eh, għal dak l jaqsam il-reati seri u internazjonali. Il-pjantazzjoni tal-2020 tinkludi eh, azzjoni operativa biex eh, żid il-kuxjenza dwar il-teddida ta' teknoloġiji ġodda bħal dak li l-istampar jew printing 3D. U sana għaddit eh, eh, kien hemm notifikazzjoni ta' intelligenza dwar dan is-suġġett. Kummissjoni qed tippropara report fuq l-applikazzjoni ta' direttiva li tkopri kwistjonijiet relatati mal-impatt ta' teknoloġiji ġdida, per eżempju stampar 3D. Dan ir-rapport li ħajsir settembru ta' nis-sena ħajamel valutazzjoni jekk hemm bżonn azzjoni addizzjonali dwar dan il-settur. Grazzi. Thank you very much, Mr. Commissioner. Now... Grazie ħafna, Komissarju. Issa fisem il-grupp eh, ta' SD sul Garcia del Blanco. Thank you, Chair. <laughs> Grazzi ħafna. Ha, nitkellem bl-Ispanjol li hija l-lingwa tiegħi innaħseb li kulħadd li jiffaċċa din il-kwistjoni jaqbel li għandna qudiemna eh, eh, avanz teknoloġiku fl-istessin huwa demokratiku fl-istessin hija opportunità, ovvjament l-istampar 3D għandha ħafna aspetti, imma bla dubju tista' tgħinna <clears throat> anki mill-lat l-frankaw materjal inqas eh, tniġis, nitkellmu dwar produzzjoni li wieħed jipproduċi f'xi mod ieħor magni iżjed kbar minn fil-post ta' oriġini fejn wieħed jagħmel l-attività wieħed jevita pereżempju li jkun hemm trasport. Dan sa ċertu punt huwa demokratizzazzjoni għal aċċess għal ċerta affarijiet, ma fl-istess ħin huwa veru wkoll li dan huwa sfida kbira dwar ħafna affarijiet. Sigurtà hija waħda minnhom qabel kien hemm referenza għal dak li għandu x'jaqsam il-possibilità li wieħed joħloq eh, jipproduċi armi kena xi eżempju daw l-aħħar xhur u daw l-aħħar snin dwar id-diffikultà li jeżisti biex wieħed jikkontrolla ċerta affarijiet. Forum ta' li wieħed ikun jista' jieħodhom anki mill-web nifshom. Il-deep internet, jiġifieri l-internet fil-font. Mbagħad għandna diversi sfidi oħra li legalment għadhom ma ġewx eh, solvuti, nixtieq pereżempju l-opportunità biex titlob il-Kommissjoni li jieħdu nota tal-rispett tal-proprjetà intellettwali. Hemm ħafna eżempji ta' dan. Hemm ftit kontroll fuq l-użu ta' dek li l-produzzjoni intellettwali ta' nies u nkella gruppi li b'xi mod jew qed jaħdmu biex jkollhom xi produzzjoni intellettwali. M'hemmx ħarsien adekwat fil-leġiżlazzjoni u l-eċċezzjonijiet li qegħdin qed ikollhom huma vagi, pjuttost ġenerali, eh, kif għamilna bħal f'każ ta' ħafna affarijiet, kif il-web, kif għamilna dwar l-użu digitali tal eh, affarijiet intellettwali u kulturali nsamlu wkoll forse skużawni qed indum naqra jiena ninkoraġġixxi l-Komissjoni biex tissolvi daw il-problema u tikkoordina xi ftit l-leġislazzjoni li teżisti ġa. Gracias now on behalf of Iva fisem ir-Renew l-Onorevoli Schheimaker, Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi lill-Kummissjoni tar-risposta tagħha. E permettu li inkompli bl-Olandiż tgħid il-kellim. Il-3D printing u teknoloġija li qed tikber u toffri potenzjal kbir għal negozji Ewropej, l-intrapriżi żgħar u medju, kumpaniji kbar. Il-possibiltajiet huma enormi daw it-tejbu l-ħajiet, il-prostezi, fil-qasam mediku, il-kostruzzjoni. Però Bħalma huwa l-każ ma' ħafna elementi innovattivi l-affarijiet jistgħu mmorru ħażin jekk it-teknoloġija tispiċċa fidej l-ħżiena u fil-ħala fil-Ġermanja hekk ġara meta eh, attakkant prova jidħol ġo sinagoga u eh, kien hemm min weġġa gravi. Allura ma nistawx eh, ma nħarsux lejn ir-riski, ir-riski ta' armi prodotti u drogi li jiġu printjati, rridu naraw jekk il-leġizlazzjoni jiex suffiċjenti u mhijiex suffiċjenti. ħafna lakuni u l-Kummissjoni għamlet pass il qoddim ħarset li pjanta azzjoni rat eh, kif tista' taħdem ma' l-pulizija u l-awtoritajiet oħra, iżda dan huwa biżejjed. Hemm kwistjonijiet oħra marbuta mal-proprjetà intellettwali u l liġijiet marbuti marbuta magħha il-Kummissjoni titkellem dwar eh, l-armamenti li jiġu printjati eh, b'dan il-mod. Iżda kif nistgħu nevitaw? Allura l-mistoqsija tiegħi lill kummissjoni hija din. Intom tkellimtom dwar il-miżuri li ħadtu intom. Iżda m'għandniex forsi nadottaw leġiżlazzjoni bi standards ġodda naħseb kulħadd jista' jaqbel illi qatt ma rridu naraw eh, sitwazzjoni bħal dik tal-Ġermanja biex terġa' tiġri. X'imkien ieħor. Grazzi, grazzi. Issa fissem l-ICR għal 3 minuti l-Onorevoli Ġambanski. Grazzi ħafna Sinjura, President, Kummissarju. Ejja noddu, wieħed tnejn tlieta erba' erba' membri parlamentari fis-sala kollha. Qabel ma nidħol fid-dettalji, ippermetti li nkellem lilek, nindirizza lilek, Sinjura President, u ngħidlek xi ħaġa li qed waqt il-laqa preċedenti. Uh, u se nerġa' nirrepetija. Tantaw ftit nies il-ħamis fil-għaxija f'din l-awla dan huwa dispreġġattiv. Irridu imbidlu il-prassi tagħna jew għanna eh, eh, inneħħu dawn is seduti jew inkella eh, n-nies għandhom jingħataw nofs il-perdejn tagħhom. Din hija disgrazzja tanta u ftit nies ipprovaw ibatu dal-messaġġ eh, hemm barra. Issa fuq is-suġġett ħandur lura għas-suġġett. Mela, il-3D print hija teknoloġija importanti ħafna u se twassal għal eh, ħafna eh, innovazzjonijiet. Ħadd ma jista' jbassar l-affarijiet u ħadd ma seta' jbassar affarijiet bħal pereżempju l-iskoperta ta' James Watson 300 sena ilu. Però hemm riski hawnhekk. Eridu neħdu miżuri adegwati. In-nies ma jistawx sempliċement jaqbdu u jkollhom l-armamenti, l-armi f'idejhom sempliċement billi jiftħu browsers fuq l-internet. ċerta armi eh, bħal dawn jistgħu jispiċċaw f'idejn it-terroristi. Il-fatt illi n-nies permezz ta' browser fuq l-internet ikunu jafu kif jistaw jibnu arma juri illi ħafna affarijiet li rridu jiġu indirizzati. F'pajjiżi fil-Bulgarija hemm problema bil-kriminalità f'postijiet villaġġi żgħar Xi kultant in-nies għandhom bżonn li jkunu armati biex jipproteġu l-familji tagħhom. Xi kultant tista' twaqqaf persuna barma jekk inti eh, taftu żgħadi l-arma. Jittieħdu xittieħdu l-miżuri minn issa din m'għandix eh, xekkel in-nies milli jiksbu arma b'mod legali Fil-passat iddiskutejna affarijiet bħal projbizzjoni ta' armi għal kaċċa. Din se twassal biss biex tkisser drawiet antiki, tradizjonali u naħseb illi għanna bżon miżuri oħra sabiex niproteġu tali attivitajiet tradizjonali. Zommu f'moħkom illi l-uniku persuna libera hija persuna li tista eh, iżżom arma fuqha. Grazzi. And uh, my last U l-aħħar kellim fuq il-lista huwa l-Onorevoli Slovakov, kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Xtaq namel stqarrija ma għandi ftit mistoqsija tal-sur ġambaski jek tippermettini. Jina ma nistax nifhem kif nistaw namlu differenza bejn arma printjata u arma ta' vera, m'hemmx differenza. U dik hija l-mistoqsija tiegħi lil sur ġambaski. Inti taħseb li hemm differenza bejn arma printjata u arma reali? il-lingwaġġ li uża huwa stramp ħafna għaliex l-użu ta' arma u li ġor arma miegħek huma żewġ affarijiet differenti. Jiena għandi dar, ħadd ma jista' jidħol fid-dar jekk irrid nista' inżon kawaxnikov. Eh, jiena joġbuni forsi dan it-tip ta' armi, U ma nifimx dawn il-leġizlazzjoni restrittiva fejn in-nies jiġu eh, projbiti mill-li jiddefendu li l-om il-fusom. Għanajdilkom kentej dwar Bulgarija. Fil-Bulgarija jekk xaħat jattakani bil-barma jina rrit nerġa nattakaħ lura bl-istess tip ta' arma, allura rrit nżom eh, lista sħiħa ta' armi taħt is-sodda. Eh, ġifiri din aħna femna li kienet ta' catch pero naħseb kellek blue card l sur Ġambanski. Eh, kienet blue card din, Iva. Sur Ġambanski taċċetta dil-mistaqsija, Iva, mill mela għandek 30 sekonda biex twieġeb. Благодаря ви, уважаеми колега Слабаков, за този въпрос. Grazzi ħafna slur Slobakov ta' dil-mistaqsija. Naqbel miegħek. Sabiex twaqqaf in-nies milli printjaw l-armi permezz ta' 3D printing naħseb kull ċittadin huwa ċittadin leġittimu li mhuwiex eh, akkużat u kull persuna li tħallas it-taxxi għandha eh, kollhom il-possibiltajiet li jiddefendu lilhom infushom mingħajr ma jiksru l-liġi. Grazzi. Okay, and now I would like to Tajjeb wis imma l-issa nixtieq ngħaddi lura lill-Kummissjoni Eh, Sur Norarċiċ għal minuta u nofs. Signora President, onorevoli membri, grazzi għal dan id-dibattitu qasir imma interessanti ferm. Jena eh, Jiena semmur l-ura nizgurakom il-Komissjoni se teżamina di l-kwistjoni mill-angoli kollha li semmew illum imma nista' ngħidilkom kelmtejn fuq kull wieħed minnhom. Nibdew il proprjetà intellettwali Il-Kommissjoni dal-aħħar talbet li jsir studju fuq l-implikazzjonijiet ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' eh, stampar 3D industrijali. Il-għan ta' dan l-istudju u għalli janalizza l-implikazzjonijiet tal proprjetà intellettwali tal iżvilupp tal-istampar industrijali 3D. Il-Kummissjoni se tqis il-konklużjonijiet tal-istudju u r-rakkomandazzjonijiet u tiddeċiedi fuq il-passi li jmiss. Ovvjament il-ġlieda kontra il-prodotti falsifikati kemm permezz tal-istampar 3D jew xi metodu ieħor huwa ta' importanza kbira għall kummissjoni fuq il- responsabilità tal-prodotti koperti mid-direttiva tal-istess titlu hawnhekk nista' ngħidilkom illi il-Kummissjoni ħarġet il-ħames rapport tagħha fuq il-Product Liability Directive fl-2018. Ippubblikat ukoll dokument ta' ħidma tal-personal tal-Kummissjoni dwar il-responsabilità ta' teknoloġiji diġitali emerġenti fl-istess sena barra minn hekk il-Kummissjoni edha taħdem fuq dokument ta' gwida għall-implementazzjoni tad direttiva u dan id-dokument ta' gwida għandu jkun disponibbli aktar tard din is-sena. Barra minn hekk il-Kummissjoni qiegħda tara jekk hux se jkun utli li nemendaw id-direttiva fuq ir-responsabilità tal-prodotti u fl-aħħar net fuq il-produzzjoni ta' armi illeċiti l-inċident li semmejtu ta' fħale eh, ġi studjat bir-reqqa mill-autoritajiet Ġermaniżi u l-Bundestag Ġermaniż skoprew illi m'hemm bżonn ta' bidliet leġislattivi għaliex il-liġi Ġermaniża attwali b'mod espliċitu tissanzjona sanzjona il-produzzjoni mingħajr liċenzja ta' eh, armi tan-nar irrispettivament minn kif dawn ikunu qed jiġu prodotti. Madanakollu l-Kummissjoni se tippreżenta lil dan il-Parlament u lil kunsill rapport fuq uh, eh, uh, eh, l-applikazzjoni ta' direttiva dwar l-armi tan-nar, inklużi uh, test tal-idonjetà tal-konklużjonijiet tagħha u jekk ikun hemm bżonn jakkompanjaw proposti leġislattivi li kopru l-impatti ta' teknoloġiji l-ġodda bħal per eżempju l-istampar 3D imma anki u koll l-użu tal-QR codes u l-użu ta' identifikazzjoni permezz ta' frekwenza tal-radju. Grazzi ħafna sur kommissarju mela id-dibattitu issa mitmum il-minuti ta' din is-seduta jkunu prezentati lill-Parlament għall-approvazzjoni fil-bidu tas-seduta li jmiss. Jekk ma webda oġġezzjoni jiena issa se nressa ir-reżoluzzjonijiet li ġew adottati illum lill entitajiet imsemmija fihom il-seduta ta' dal-Parlament il-ija aġġornata u eh, niltaqgħu id-darba li miss.